m'għandniex għalfejn qoddu bil edha u hekk darboħra dal-waqt. Iġviri li konna regoli aktar traħidhom mill-bidu u mhux noqogħdu nistennew xħajġi minn level, fuq livell globali, għalhekk tista' tkun qrib preċiż u tgħidilna jekk inti temminx li ħajkun hemm regoli addizzjonali meħtieġa sabiex ikunu nistgħu nilħu id-diskussjonijiet, il livelli fissati mid diskussjoni tal ġoċin It-tieni punt, fil-proposta tiegħek kif inti spjegajt innan kissa, inti jettajt li huma ir-rekwiżiti addizzjonali biss li ħajġu fissati jekk taħt il-likwidazzjoni normali li nistgħu nistennew eh, il-kapital mhux ħajkun biżejjed. Għawek edin tinkludu situazzjoni ta' krizi finanzjarja għaliex ovvjament il-likwidazzjoni hija xi ħaġa differenti ħafna U taħt is-sitwazzjoni ta' ċirkostanzi normali eh, mill-li eh, fi kriżi finanzjarja u l-problema li kenna fejn l-istati kellhom bil-forsi jagħmlu bailout kien propju minħabba l-sitwazzjoni speċjali ta' kriżi finanzjarja. Għalhekk aħna nixtieq nkunu nafu kif qed tikkunsidraw dan kollu. U jekk sissa eh, il-proposta tagħkom fil-fatt hijiex realistika, grazzi. Thank you, uh, Burkhard Valls. Grazzi ħafna, s-sanun onorevoli Banz. Grazzi ħafna, Sir President. Jena nishtiq nitkellem fuq żewġ suġġetti fil-qosor. L-ewwel nishtiq nitkellem fuq l-standard tal-MIL kif kien imsemma msemmi minn eh, mill-kolleg jiena naħseb l-standard tal emrel jisu jagħmlu sens għal banek il-kbar. Jiena naħseb illi fil-kuntest tal-SRM tal-BRD ek biss jista' jaħdem il-bejlin f'dan il-kuntest u anka nkunu nistgħu ngħinu banki li jkun qiegħed ifalli l-emre li jista' jwassal għal buffers għal dawk il-banek sistemiċi kbar u ma nafx kemm din tista' tagħmel sens. It-telf naħseb illi dejjem għandu ikun kopert mill-bejlen u il-fattur ta' riskju u koll għandu jkollu rwol importanti f'dan il-kuntest u fil-kalkolu tal-kwota tal l għek irridu naraw li dejjem nikkonsidraw dawn il-fatti. Nixtieq li nitlob lill kummissjoni u l libija sabiex iżommu f'moħħhom il-prinċipju ta' proporzjonalità. Nixtieq nkun naf minħata l-Kummissjoni kif intom b'mod preċiż tistgħu tistabilixxu tevalwaw daw l-standards olin għal-banek il-gbar tal-mail. U għaparti minna kiena nishtan kunna fizzattament ċtib ta' standards għal-banek intom bessibkom t-introduċu. Għaparti minna fil-qosor u kol naddi sabiex nsemmi it-tieni suġġett nishtiq li naddi eh, punt ukoll fuq l-evalwazzjoni tal-kreditu. Għalhekk qed nitkenmu fuq il-charge il-miżata ta' CVA Għawek din naraw illi għanna mizata għal kontrapartijiet li mumiġ finanzjari u anka fuq it-tini pozizjoni. Dwar dan il-punt għan itkellmu iktar d Sur Balt. Għanna punt li ħajkun dedikat propju għal dan il-sġativa, mela għan itkellem iktar tard fuq dan, ringrazzjan. Vi? Grazie ħafna għad il-kelma Sur Silvi. spiċċajna jħan iġlura lura għal xi punti oħra. Mela, fuq dan il-punt l-unika mistoqsija tiegħi hija kif qed tara l-ġejjeni ta' kif fejn nsabu, e, xinu ma tibdiliet li għandna bżonn, kif għom, eċetera. Grazzi. L-Onorevole Hawkmark. Iva, wara li smaj dawn il-kontribuzzjonijiet, nixtieq ngħid li aħna f'dan il-kumitatu fil-leġislazzjonijiet kollha aħna ddiskutejna kif ħana assiguraw li għandna biżejjed rekwiżiti ta' kapital. Da kien il-paradigma għal dak kollu li għamilna. Iżda issa meta qegħdin inżidu semmejt dan il-punt aktar kmini. Apparti CRD4 qegħdin inżidu il rikupru il-direttiva fuq il-rikupru bankarju, u jekk namlu ġdan bil-regolament tal-istruttura bankarja u tilak, iġviri għanna bżonna nassiguraw li ma nkunux edin inżidu iż-żejjed. Għalix meta edin nindirizzaw l-istess tipi ta' riski, hemm bżon li naħsbu bl-istess mod dwar kif nistaw eh, niħdossib dawn ir-riski, mhux nibqgħu nżidu leġizlazzjoni minn posti differenti għal għanji differenti. Irridu nassiguraw li nieħdu ħsieb dawn ir-riski. Irridu nassiguraw li ma nkunux qegħdin sejrin lilin iżejjed. Ġifieri nitolbu wisk kapital inxekklu is-swieq finanzjarji milli jaħdmu kif suppost. Ġifieri din hija b'dan huwa bilanċ li rridu naraw e, fid-dawl ta' dawn l-akronimi kollha li għanna. Irridu naraw analiżi aggregata x'imkien, grazzi. Yes, also I would like to add something in the same direction. Iva, grazzi, jena u koll nishti nżid xi ħaġa simili għal dak li qal is-sur eh, Hockmark issa. Għaliex jien ukoll nikkunsidra imral bħala kunċett tajjeb. Aħjar mittila b'mod ġenerali għaliex huwa eh, aktar komprensiv, imma fl-istess ħin mistoqsija dwar xħajkun il-rizultat ta' din l-implementazzjoni ġifiri? Xħajkun l-impatt għal dak li huwa l-rikapitalizzazzjoni minn ġdid addizzjonali. Jew inkella l-introduzzjoni ta' strument li jassorbi il-tel fiġifieri tilak. Għaliex jekk intom tikkonsidraw li l-pilastru t t-nej huwa parti ġvir inkludu l-buffer ta' pilastru t-nej li dawn mhumiex kollha imral bħala kwalità. Ġviri biex ngħid fimx. Jekk qed tiġi implementata kif inhi dan ifisser li l-banek ta' apparti da' kollu li huma diġà irrit ikollhom taħt il-pilastru t hemm bżonn li jżidu xi ħaġa ma' dan kollu għaliex uħud minnhom mhux ħajġu konsidrati bħala mral imma intom taħsbu li level għandu jkun wieħed. Iġi dan, xifisser? E, eh, Fit-talba konkreta ta' zjeda ta' kapitali. U għandi mistoqsija wkoll ta' intom kif taħsbu nistgħu nevitaw li konna riskju ta' xi forma ta' konfużjoni ta' ruoli bejn l-awtorità ta' riżoluzzjoni u l-awtorità supervizorja. Għaliex jista' jkun li konna riskju fejn l-autorità eh, supervizorja eh, tagħmel identifikazzjoni ta' rekwiżiti għal bank u mbagħad l-awtorità riżolutta riżoluzzjoni tajt le xi tkun differenti għaliex jekk hija ral trid iżid hekk. Kif ħanevitaw il-fatt li aħna qegħdin noħolqu speċi ta' irdupjara u hekk hemm żewġ entitajiet li ħajjispiċċaw jieħdu l-istess deċiżjonijiet u forsi jaslu għal deċizjoni differenti jew ċifri differenti għal banek. U tielet mistoqsija huwa fuq l-artiklu 3 paragrafu 7 il-fat li definizjoni ta' GCs ikun bazat fuq siti wieħed medjan huwa definit skont il-grupp tal-pari, il-konċett tal-grupp tal-pari huwa tajjeb meta mqabbel mal-fatt li r-riżoluzzjoni trid tkun iżjed individwali bank bank. Iġbiri dan huwa kunċett li huwa iżjed għal approċ prudenzjali supervizorju milli għal approċ ta' riżoluzzjoni dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi who wants to start? Mela, min xie jibda? Tajbis, grazzi ħafna, grazzi għal dawn mistoqsijiet kolla. Jina naħseb li l-mistoqsijiet kolla edin iduru mal-istess eh, ħaġa li verament ta' min jitxara. uħan tħolu kol f'dak li saqset, saqsijiet sinjura Gular, ġviri xinuwa il-ġejjini ta' tilak li miex ħaġa faċli, jina ħna mill-almu tijaj mela imrel meta mqabbel ma tilak. U din hija mistoqsija li numru ta' kellima u inti sur President saqsejtu. Irridu ejja nkunu ċari x'inhu mal żewġ kunċetti. Imral huwa kunċent li ġej u huwa kompatibbli ma' ma' riforma tal-kapitalizzazzjoni mill ġdid tal-banek tinkludi u koll il-fondi eh, kollha huwa kunċett taħt il-pilastru t-nej, ġifiri dinja xi ħaġa li inti irrit ikollok. Ija tagħmel talba kbira fuq ir rizorsi għaliex hemm eh, responsabilizzazzjoni ta' 8% li tista' tkun ħafna fuq bank ma tista' tkun e, dvarja minn 16 16 sa 18% tal-RWA sa 30% ta' dawn risk-weighted assets għalhekk din hija xi ħaġa verament li hija ibsa u f'ċertu każijiet hija anka iżjed diffiċli eh, f'termini numeriċi mittilak. Dak li huwa l-emrel. L-Honorable Balz għal li imral huwa il-garanzija sabiex il-bejlin jaħdem u iva dan huwa minnu. Dan huwa eżattament dak li intom bħala ko-leġislaturi rittu, intom rittu li kunem emral, emra li bħala bank irrit ikolkom l-kapacità li kolkom bejlin ta' 8% meta sal-waqt, ġifil 8% tal-liabilities, u dan huwa l-ammont minimu ta' bejlin meħtieġ għall-interventi kollha l-oħra sabiex dawn japplikaw. Fil-leġislazzjoni BRRD memx differenza maħsuba bej l-ammont ta' banek baru zar, iżda jagħmel sens li fil-fatt memx differenza maħsuba u laqas bil-miktub għaliex għax imral palma qed huwa kunċett taħt il-pilastru tnejn. Għalhekk il-proporzjonalità hija parti minna għaliex il-supervizur ħaj jara u jiċċekk eżattament x'inhu l-ammont tal-emral li huwa dovut. Dak huwa l-emral. Issa, kif norbtuħ ma' tilak? L-ewwel net ma ninsewx minn fej ġejjin bit-tilak għal fej loqnieh. Intom li kontu preżenti u sur President inti kont preżenti fil-Kunsil fil kunsil tal ekofin ta' Milan, il-Ministeri kollha ta' Finanzi fil- kunsil tal-Ministri ta' Milan irrifjutaw il-kunċett inizjali ġilak u talbu li l-Kummissjoni sabiex tinnegozja biss fuq it-tilak. Għalfej rifjutaw il-kunċett eh, oriġinali għaliex il-ġilak ma kienieċ tinklużi il-kapital. Iġbiri kienet kontra il-riforma li għamilna dawn l-axħar tlet snin, imma tilak tinkludi il rizorsi propi, il-fondi propi. Iżda tilak minna ħal oħra ma tinkludix il-buffers, għall-inqas għal-issa. Għamur għal-mistoqsija ta' eh, kif eh, narawa t-izviluppa dik kien rispondi għazjat tart. Imma tilak mandiġ buffers. Dinja l-ewwel differenza kbira bejn tilak u imral. U it-tieni differenza bejn tilak u imral huwa meta tilak hija komprensiva biex nwieġeb l-Onorevoli Balz imral jara li kollox jista ikun kollu bejlin imma it-tilak mandux dan il-kunċett mod partikolari mandux għal dejn ewlini għalli xemmek hemm limitu ta' 2.5 dan huwa limitu massimu fejn l-Emral u il-LBRD mandomx fil-qafas T'ana, fit-tfassil tagħna kollox jista' jkollu bejlin fil-waqt li l-qafas tilak għalissa id-dejn sovra eh, ewlini jista jiġi rikonoxxut imma sal-limitu massimu ta' 2.5. Meta tara dawn id-differenzi eh, fejn in-ċifra ta' tilek hija kalkulata eh, far WAs minn flok liabilities, għattilak palissa hija 16 u hemm diskussjonijiet ta' fej għandha tmun bi bejn 16 sa' 20. Iġbiri, jek tiħu dan is-16 biex titraduċieħ imbagħad e, fil-liabilities huwa probabbli li ħajkunu inqas minn 8. imma ma tistax tinkludi l-buffers kollha u s-sinjali kollha. Ġifieri dan huwa di hija analiżi biex taraw kif kif l-impatt. Ġifieri impatt li jista' jsir fuq il-livell tal-banek mumiex ħafna għaliex it-tilak tapplika biss għal banek il-kbar. Dawn huma t-tlet elementi li jiena naħseb li Sinjura Ferreira għamlita ċara ħafna dwar din il-mismatch li hemm jew ikella id-differenzi bejn tilak u imral hemm sizing jiġifieri 16% meta mqabbel ma' 8% ta' eh, liabilities ġifiri 16 RWAs u 8 liabilities, il-buffers li huma esklużi mit-tilak ma inklużi fl-imral u il-senior debts li huma inklużi fl-imral imma inklużi biss sa 2.5% għat-tilak. Mela, dawn huma id-differenzi ewlenin. Issa, kif jista' jiżviluppa dan kollu? Mistoqsija tajba din. Aħna għandna indikazzjoni li Palma jedna jekk il-firxa jebej 26 fit-tilak, hemm ħafna nies li jikkonsidraw b'mod tajjeb l-opinjoni tiegħi Jekk il-differenza tiċċaqla il-furxet, melanka anka it-2.5% jrid jiċċaqla, issa jekk tiċċaqla x'daqs il-furxet jew jiparti minna biss, ma nafx, ma nistax nbassara lissa. Punt li ieħor importanti huwa li t-tilak bħalissa għaddej minn QIS, Quantitative Impact Study, u il-QIS irrit jiċċara il-mistoqsija li jisaqsejtu kollha kemm intom li huwa l-impatt ta' tilak fuq l ispiża tal-finanzjar u l-ekonomija ġenerali. U din insibuha mod ċara fit termini ta' referenza ta' tilak u din ġiet innegozjata bil-qawwa fil-laqat internazzjonali differenti. Dawn huma l-punti ewlenin. Issa forsi E, dwar l-ammonti li saw jiġu likwidati, krem Eliza Ferreira li saqsid din mistaqsija naħseb ħaddieħor ħaj rispondi aħjar, ma huwa ċar li jekk istituzzjoni tista' tiġi e, xolta mela fl-RTAs aħna nippretendu li jkun hemm trattament eħfef għalli għandek bżon eh, trattament għall assorbiment tal-telf u mux għall kapitalizzazzjoni mill-ġdid. U da kollox minna ħatijaj. Mela, għanna mistoqsija tijak għalli jim minnix espert daqs eh, kollegi oħra u inti għet li il-level ta' imral huwa ta' 8% imma din hija ħaġa miktuba għalix il-qari superficiali tijaj huwa li 8% huwa il-level il-limitu minimu tal-bejlen. Imma mhux il-limitu ta' imra l-nifsu jista' jkun li żewġ affarijiet huma eh, viċin, imma hemm xi strumenti li jistgħu jkunu inklużi fit-8% u ma jistgħux ikunu eligibbli għal imral. Ġifieri jekk aħna ngħidu li imral fih innifsu huwa 8%, ma nixtejrin forsi naqra lilin mill-level wieħed, jew forsi eh, sejr żbala hekk. Skużani, forsi aħjar kelli nkun aktar ċar. Mela, 8% fil-punt ta' rizoluzzjoni, umbaċ għal kumplament huwa pilastru tnej għalek, pilastru tnej mandux ċifra, għalix li kiku kellu ċifra ma kienx ikun pilastru tnej. Iġviri dan huwa strument ta' pilastru sa sal-punt ta' rizoluzzjoni, Umma, meta dak il-bank jolqot ir-riżoluzzjoni hemmhekk il-bank irid jagħmel bail-in ta' 8% jekk trid ikollok aċċess għall-għajnuna kollha l-oħra. Dak li Imma, il-moment li jilħaq il-rizoluzzjoni, Iva, misni kont iżjaċċaru għandek raġu 100% dan huwa strument taħt bil-astru tnej u għalek mem xifra. Thank you. EBA. Mela ħana dir kelma jissel l-EBA. Ftit punti biex nżid ma dak li qal eh, Mario, deskrizzjoni eccellent minna ħatiju. Mela, punt ta' timing u il-konsistenza bejn il-proposti globali ta' tilak u il-rekwiziti imral. Aħna naħsbu palma semma Sir Giegold li ta' min provaw nallinjaw iż-żewġ proċessi. Għalhekk jiena semmejt li aħna qegħdin nikkunsidraw eh, dew minn żgħir ħafna ta' sottomissjoni tal-standard, aħna naħsbu pożittivament li dwar il-proposti ta' tilak il-proposti ta' tilak eh, sal-lum se nkunu nistgħu u proposta ta' tilak fil-standards tekniċi biex nkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' proposta ta' tilak kif huma llum. U irridu naraw e, kwistjoni oħra wkoll ma fundamentalment l-standard tekniku tal emral ah, ħajkun jista' jakkomoda il-proposti tat tilak għal dawk il-banek speċifiċi li huma importanti sistemikament. Issa dwar determinazzjoni tal-li huma dawn il-banek sistematikament importanti l-inni eh, gwida li ħana publikajna. Wieħed mill-punti li semmew huwa l-inkonsistenza bejn eh, l-evalwazzjoni supervizorja u l-evalwazzjoni ta' riżoluzzjoni tal-banek u il-bżonn li rassiguraw li m'hemmx eh, irdupjar ta' dawn l-evalwazzjonijiet. Wieħed mill-għanijiet tal-standards tekniċi u id-dokument li aħna konsultajna kellu numru ta' dispożizzjonijiet fuq dan, irridu niprovdu l-metodoloġija għal evalwazzjoni konsistenti, konsistenti tal-bżon ta' evalwazzjoni individwali tal-LAC jew inkella rekwiziti tal emrel fuq livell USA għal banek. U aħna konxi tal-bżon li l-allinjaw dan mal ma sentenza ta' ġudizzju u qegħdin nippruvaw nallinjaw il-kriterji għall-iffissar ta' rekwiżiti ta' kapitali fil- proċedura supervizorja u il-rekwiziti ta' eligibilità għal l-annijiet ta' rizoluzzjoni. Ovvjament, deċiżjoni finali fuq rekwiziti tal-Emran palma għal Mario fil-evaluazzjonijiet individuali hija propju mal autorizza ta' rizoluzzjoni. Ġuri jista' jkun hemm differenza fis sentenza aħħarija, maħna qegħdin nippruvaw nipprovdu il-metodoloġija ehm, sabiex ikunu nistgħu nallinjaw iż-żewġ proċessi. U naħseb nista' niqafaw għaliex it-tweġibit l-mistoqsijiet l-oħra tweġbu diġà. Committee is a matter of reflection. Iva għal kumitat tani għal ta' riflessjoni li konċett bħal dak. Tatilek jista' jiġi implementata permezz ta' ġustament ta' qattijħor. Ma nafx jekk se jiġi valwat dan il-punt għaliex mill-att legali din hija kwistjoni importantissima. U nixtieq nittrattaw wkoll għaliex qatt ma kontribwejna għad-dibattitu naf li għatma restaqna, per eżempju, Iva, l-opportunità tafta issa, għatma saqsejna xini ir-raġuni ta' din iċ-ċifra ta' 2.5% kif wasalna l din il-figura. Mela żewġ kummenti. L-ewwel net il-għala din hija differenti mill-bqija mill-lat internazzjonali Kien hemm tħassib illi l-bailing ta' sinjor għal dawk il-banek il-kbar sejjer jifrex il-kontagġu. U kien hemm diskussjoni għal limitazzjoni ta' sinjor li sejġi jisirlu bejlen u b'loġika għandek zieda l-astan tal junior li jisirlu bailin għaliex hemm il-raġunar illi din sejra tostar inqas kontaġu tal-bejlin tas-senior. Il-figura kif wasanna liha permess ta' negozjar u jek tara anke lejn it-term xi tilak sista kull ma hija appuntu hija term sheet xejn iktar hemm xi tnejn tliet sessjonijiet Waħda appuntu jgħet dan il-level u tnej l-oħra għandek tal-ġurisdizzjoni għall-użu speċjali ta' fondi partikolari li għaf ġurisdizzjonijiet oħrajn. Il-figura ta' 2.5% hija l-figura tal-eċezzjoni. Iva jista' jsir il-bejlen tas senior u jkunu inklużi jekk ikun hemm bżonn għaliex għandek il-fondi iżda għal banek il-gbar preferejna nirmitaw ruħna għal ammont ċkejken. Biex nitċara l-mistoqsija li saret, dak li kont ijas nissuġġerixxi mhux illi l-RTS jgħamlu l-proposta ta' tilek pala obbligatorja dak li kont nipprova nasal għalih u l-RTS u il-proċess li hemm fl-RTS li ġifiri li kollok anki il rekwiżit singolu tal-emref fil-fatt jipermetti illi l-evalwazzjoni tkun ta' tikkonsidra anki rekwiżiti ta' tilek. Iżda il rekwiżit li nsibu fil-pjan ta' riżoluzzjoni u valwazzjoni kun ibbażat fuq rekwiżit wieħed illi huwa rekwiżit tal-BRD. Grazzi. Match, I don't know whether the rapporteur was. Grazzi, ma nafx jekk rapporter għandu xiktar kommenti, Iva. Well, in some way, I, I think it would be good to Iva, naħseb li kun tajjeb kikun nisimaw l-Kommissjoni Meta nġu għal riskju il-qegħdin insejħu għal leġiżlazzjonijiet kollha li indirizzaw l-istess problema jekk ħanżidu nistgħu ir-rekwiżiti ikunu qegħdin jaħdmu kontra dak li nixtieq nilqu aħna. M'għandix bżonn ta' tweġiba issa, iżda nixtieq li jkun hemm xi tip ta' evalwazzjoni ta' impatt tal-kalibrar li hemm naf il l ħabbret l evoluzzjoni ta' impatt tagħha għana u koll għanna il-ħidma dejja fuq rapport s Sur Balz iżda nemnu il din il-situazzjoni li prezentajtu tajjeb ħafna irriduha bħala parti mill-obligi iżda naħseb anki wara dan l-iskambju ta' opinjonijiet raġunijiet illi forsi iwasluna nerġgħu nirritornaw għal dan il punt anke meta niġu għal din it-tip ta' informazzjoni illi talab il appuntu anke rapporter. Nixxu nerġgħu mmorru lura għal dan il-punt u nseguh fiktar dettall minna għal waħda anke natu kontribut tagħna għal ħarsien ta' kompatabilta sħiħa ma' livell wieħed u anki nevitaw konsegwenzi mhux mixtieqa illi dawn il-miżuri jkunu mhux dastant komplementari jkollhom impatt negattiv anke fuq l-ekonomija reali. U dwar tilek iva għanna bżon ta' diskussjoni ktar dettaljata għal raġunijiet li spjegajtu. Aħna hemm standards li għadna li ma tistax tużom b'din it-2.5% tal-leġislatura hawnhekk qed nara kemm min jista' jkompli jaħdem fuq dan l-eżerċizzju fiktar dettal anki mela ta' bażel aħna nixtiequ immorru lura għal punt ta' tilek u niddiskutuha fuq livell ta' koordinament. Grazzi ħafna ta' dan il-punt u nistaw naddu għal punt ċe. Punt ieħor li huwa dak tal-evoluzzjoni tal-ġustament tal-kreditu ta' serar il-BA publikat opinjoni u rapport fil-25 ta' frar. Hemm suġġeriment nagħmlu CRR kollox daqqa. Okay, so we make this together with Mela dan naqduħ anki ma l-evalwazzjoni, eh, ma istruzzjoni tal-evalwazzjoni esterna. Aħna rajna rapport ta' Basel fuq SBA. Muġobniex, tajna tweġiba tagħna nafu l-istorja kollha tal-istrument din l-eċċezzjoni u r-raġunijiet tal-eċċezzjoni u issa li BA elaborat fuq dan u dwar il-mizuri għal ġejjini f'dan il-qasam jiena l-ewwel qed nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-BA dwar is-BA. Għanna obbligu ta' monitoraċ għall-Unjoni Ewropea ħana nemmnu illi fi frar kien rapport tekniku ħafna u kien hemm analiżi bażata fuq l-evidenza li ħana ressaqna għabbazi ta' numru ta' banek illi merida tagħhom tawna data. Inkludejna numru ta' banek u stoċi minnom inkludew anki data tampat l-LBA ir-rapport bħalma semmejtu mhux neċessarjament jiġobna iżda waħda mill-konklużjonijiet tal-rapport kienet illi l-iżenzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tis research għall-Unjoni Ewropea għandhom jirġu ġi konsiderati forsi jitneħħew mill-format attwali tagħhom. Ir-raġuni kienet li dak li rajna kien illi kien hemm riski kbar fil-qafas CVA illi ma kienux mill-quta tajjeb fil leġislazzjoni Ewropea attwali. l eċezzjoni illi nsibu fil-leġislazzjoni mill-lat liħor huwa importanti anke li tajt kif il-kalibrazzjoni tal-qafas ta' Basel edha titratta il-CVA ħana rajna il-kalibrazzjoni internazzjonali għan numru ta' punti differenti hija konservattiva żejjed. Għana rajna anki u semmejnieh fir-rapport illi qabel ikun hemm bidliet leġislattivi jew konsiderazzjonijiet tal-bidliet leġislattivi il-qafa CVA fil-fora internazzjonali fil-diskussjonijiet ta' Basel irridu jerġgħu jiġu konsidrati Aħna ġejna mitlubhom il-Kumitat ta' Basel li nirrappreżentaw rapport fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat Basel u aħna iċċarajna illi Aħna nappoġġaw 100% reviżjoni tal-reviżjoni fundamentali tal-qafas CBA illi qiegħed isseħ bħalissa f'kuntest ta' reviżjoni tal-leġislazzjoni aħna għamilna rakkomandazzjoni azzjoni politika u dak li nissuġġerixxu fir-rapport tagħna u illi l-istandard internazzjonali ssirilhom reviżjoni il qafa CVA jixċaqlaq għal qafas għal General Trading Book u jisiru anke bidliet għal kalibrar tal-qafas CVA Imbagħad wara jkollok reviżjoni Ewropea mhux ġuta twila l mm, punt tal-eċezzjonijiet CVA. Dan iwassal għal afas illi jolqot ir-riski tal-capital charges ta' minn fuq kapital Minar ma ninsew anki dawk l-elementi ta' kapital tal-banek li jistgħu jkunu taħsara l-ekonomija. Nasab nistani għaf hawnhekk biex ikun hemm biżejjed ħin diskussjoni jekk hemm mistoqsijiet li tixtuq tresqu li nista' forsi ntikom anki toġibiet iktar dettaljati mill-lat tekniku. Mario Nava. Thank you very much on uh, on Grazie Tornava, Iva aħna niftakru l-istorja pala kol-leġislatur intużaw il-progattivi kollha biex jiddaħlu xi waivers għall-ambitu tal-ekonomija USA. Nafu bitċar illi dawn il-waivers u appuntu dak illi rriċi ġi rispettat Għana mux sejrin niproponu xie bidliet partikolari b'mod partikolari b'mod partikolari. Meta konsidra illi il-nifsu, jgħat jaħseb dwar is-CVA. Forsi mhux da li tkansebtu intom, iżda xorta mhix f'dik id-direzzjoni għal stant mhux sejjer nikkonsidra illi jkun għaqli illi namlu anki unħidu deċizjoniet għal issa bil-konklużjoni ta' xolijiet ta' Basel u jina fil-komitat ta' Basel għat bosta drabi aħna ma l-isputtajniex il-linji gwida il-fat li għedin jirġaw jirriflettu dwar dan juri illi aħna ma konniex weħedna fit-ħassib tana fuq rakkomandazzjonijiet għal medal qasira intom pala kol-leġislatur ta' tuna għat delegat għadna ma minnix evalwazzjoni ta' jekkemx massa kritika jole li twassal għall-użu ta' għat delegat dan mux punt fundamentali il-punt prinċipali u jekk network ta' sivjew se jevolvi jew le. Thank you and uh, yes indeed I find wise your wise. Grazzi Iva, tassew kommenti għalin, Sir Walt. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Grazie għafna, Sir President. Jena xtaqt nitkellem fuq il-mizati u charges ta' CVA. Fil-kontest ta' trilogu aħna tkonna nitkellmu fuq il-kontra partijiet li mhumiex finanzjarji aħna nafu li l-leba għal li għandhom daqsxejn ta' dubju fuq din l-eċċezzjoni li dan mhux ħajkun konformi mar reġislazzjoni ta' li Jiena naħseb illi għam żewġ miżuri li ħajkunu minn sijin u għal din raġuni jiena llum xtaqtin li nitlob spiegazzjoni min-naħa ta' leba ħalli nkun naf li leba kif bessiba tipproċedi dwar dan il-punt. Ringrazzjak. Thank you. Uh... Grazzi. Għanna kollegi oħrajn jiex jikkommenta fuq dan il-fajl Iva Sven Jokjoġbok. Nishtin nistaqsi żewġ mistoqsijiet dwar il-linji gwida tar remunerazzjoni tajba Tasib laħjar nistan indirizzaħ issa dan il-punt sur President. U laħjar moment rindiskuti dan inti qed kalam għal kreditu. Ma fimx eżattament x'għat jgħid il-President forsi jekk titkellem bil-Ġermani tifhimni iktar dwar il-politika ta' ħlasa issa le mhux għal issajt il-President. Silvi, Nixtieq ngħid bħalma qal sur navas ukoll u anke l-ispirit tal ba aħna provajna nintroduċu xi miżuri illi jimmiraw anki illi nolqtu l-speċistajiet ta' situazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-Prizzar Medja naħseb il-Kommissjoni sada tipproponi pjan ta' investiment wieħed jara u jaħseb jekk għandix issir eċċezzjoni għal finanzjament tad dejn pubbliku. Iżda din forsi kwistjoni oħra, ma nafx inti kif tara l-pożizzjoni tal-IBA. Din hija pożizzjoni finali ta' sapat kompli. Tevolvi ħadna anki pożizzjoni b'saħħitha wara l-pożizzjoni tal-Kumitat Basel. Għana tassew konxi tal-istennija mux biss tas-settur ta' finanzjament iżda mod partikolari tal-SMEs u tal-pajt interessati kollha li huma involuti fl-ekonomija. Thank you before giving Grazzi għabel nadda l-mikrofonu li l-BA. Dement li mawx iżjed kommenti li jixtuq jikommentaw fuq dan. Kelli osservazzjoni x'namel Iva, smajna l-kumment fil-Kummissjoni u nafu eżattament x'du jgħidu. Il-Kummissjoni għandu opinjoni differenti. U mistoqsija tiegħi hi jekk għandniex nikkonsidraw fl-evalwazzjoni ta' raġunijiet ta' dan l-element il-fatt illi jekk hemm xi sew differenza pereżempju bejn anke dollaru u l-euro. Jiena nara din il-miżura bħala ta' tpattija ħabba il- dak li hemm f'rigward tal-level playing field għal korporazzjoni anke non finanzjarji f'rigward tal-riskju tal-, -riskju, tal valur tal-kambju, il lix il-bicċa kbira tal-kummerċ jisir tollar jew destat mux kullħat tibbati minn dan u forsi anki natu dimensjoni iktar globali natu eċċezzjoni, permettu eċċezzjoni forsi. Inti dan l-element kif tifmu? Lisa. Lisa. Yeah, I, I think the, the Naħseb il-qafa ġenerali li ġi prezentat kemm is-sur Farkas u s-sur Navo kien ċar dak illi joġobni hawnhekk u anke l-skadenzi Brabta mal-proċess ta' Basel il-lex ta' dan it-tant l-istrument rridu nużaw fajjetna ta' kol jom għal stant l-skadenzi xista tajdinna dwarom għalix ma nistawx nibqaw fil-limbu għal ħafna zjed żmien. Thank you, um, thank you very much. Very... Grazie ħafna. Iva niprofa t tweġiba fil-qosor l-ewwel mistoqsija li ressaqt. u rapport għandna produċejniex. Aħna produċejna rapport fiex ta' rakkomandazzjonijiet iżda ma ħarġna bxejn illi għandu natura leġislattiva jew saħħa legali. Dak illi rajna u illi għal ċerta elementi tar riskju CVA l mux għattara riski eżatti ma tal-banek, il-banek infusa mizdaw koll għal ċerti elementi ta' dan il-edin iżommu kapital kontra riskju tagħhom. L-unika rakkomandazzjoni ta' kapital li għamilna, ta' ta' politika li għamilna, hi marbuta mal proċess numru 2 li xrajna fl-istħarriċ tagħna illi ċerta awtoritajiet diġa bdew jużaw miżuri ta' pilastru tnejn biex jindirizzaw riski svijaj li huma indirizzati fil-qafas leġislattiv. Fir-rakkomandazzjonijiet provajna ngħidu li hekk evalwazzjoni ta' pilastru 2 tintuża u biss ir-riskju eċċessiv li jiġi indirizzata ċerta sezzjonijiet iġġesin kroniċi minn ċerta istituzzjonijiet għandu jkun suġġest għal miżati fuq il-kapital taħt pilastru 2 din kienet il-qalba tal-rakkomandazzjonijiet politiċi li għamilna. Dak li għadna u li ma nistawx namlu previżjoni ta' meta sejra titlesta iżda il-skadenza ta' tamer sa' xnajdu xini supposta l-ħaj ta' s-sena għal-proċess. Bazzal. Ir-raġuni i illi il-qafas globali dinji għadu mux aġġustat, għadu mux kalibrat tajjeb. Għana rajna fl-analizi tagħna illi għal ċerta partijiet tal-CVA il-riskju huwa 20 ta' drabi ola għal dak li hemm stmat fil-mudelli u din mhux sitwazzjoni iżolata għal da stant hemm problemi fil-qafas globali u dan irid jiġi indirizzat. Sar punti ieħor dwar l-effetti tar-riskju x'inhu jiġi suġġerit hawnhekk u illi naddu għal Market Risk Framework li permetti il-indirizzaw fatturi ta' mitigazzjoni u fatturi ta' suq oħrajn li jkunu marbuta u konsidrati fl-evalwazzjoni tal-riskju komplessiv tal-CVA book ta' bank. Dak li kuna din xo dak li huwa fl-aħħar konformi anke mal-proposta ta' Kummissjoni u li hemm il-qafas tal-Unjoni Ewropea u dan irid jiġi applikat hemm proċess ta' reviżjoni fil-qafas internazzjonali u għan nittamaw illi dan sejri wassal għal evalwazzjoni sensittiva tal-riskju CVA un bat tkun sir konsiderazzjoni ta' jekk għandix tapplika din ir revizjoni għal level għal level numru 1 u mhux għal level numru 2. Sit għandi xinżi turbativa, s-sivjeja d-avjazzjoni, kwana naf dan. U dak li rridu naraw li minħabba l-Ewropa li hija nofs panek dinija l-Ewropa li ma tirrispettax il-standard globali tas cva anki Basel kallu jerġa' jirrifletti dwar dan naħseb dan huwa punt li tajb tikkonsidra anki int illi sakemm ma jkonniex eżattament punt finali ma nixu fejn għalissa. issa il affasċinu xinu saqsit li ta' Ferreira madwar l lejn l ta' s-sena z-bazax, t-bazax meta ma nafux. U importanti anke dak li ismajna, loġika jgħal integrazzjoni ta' CFA ma' riski l-oħrajn sabiex il- riski l-oħrajn jgħal resistenza ta' riski oħrajn t-tiġi konsidrata issa dwar l-SMEs id-devjazzjoni l-oħra ta' Basel Nasab għassir evalwazzjoni mill-evidenza ta' fatti illi għanna u d-dimna dak it-naqis illi nata jaħdem tajjeb ħafna u mux taħsara għal flus ta' fondi għall imprizi zaru medju għal dastant anki jekk jibqa mux konformi ma' Basel ma naħsebx li għandu jkun hemm problemi u ċali kbar. Iżda rridu naraw il-vizjoni ta' dan, grazzi. Grazzi għaddu l-mikrofonu issa għal l-standard ta' implementazzjoni teknika tal l-evalwazzjoni tal-CAI. l-BA, grazzi ħafna Iva, għanna xaħġa ġdida l-lum ta' affarijiet il-ġnidu diskutu dinja kwistjoni teknika ħafna, bla dubi ta' xejn aħna nafu li dan huwa xogħol tekniku ħafna li aħna bħala eba għanna l-mandat li namlu, però din mi xaħġa illi mhux ħatħolq kontroversja, zgur nixtieq nibda bl-nejt illi xogħol li għamilna sissa aħna fil-kontest tal-ħidma tal-EBA, aħna edin namlu il-xol konġun bej l-Ejopa, l-EBA u fil-fat edin nikoperaw ħafna ħna mal-organizzazzjonijiet illi appoġġawna l-Ejopa u kol bdew konsultazzjoni fuq il-mapping fuq il-solvency 2 li konsistenti mal-mapping fil-kontest ta' CRR, ġifiri jiena nizgurakom eh, li aħna nikkoperaw ħafna ma' l-aġenzija l-oħrajn. Mandat ta' CRR jikonsisti f'żewġ mandati. L-ewwel net fil- jikonsisti fil-mapping u l standards tekniku jiddiskrivi fil-dat l mapping u aħna għazilna mod trasparenza kif nistaw navvanzaw għal ikun hemm kriterji oġġettivi ċari għal aġenziji tal-credit rating illi jistaw jserħu mod esklusiv fuq il-provi kwantitattivi bazati fuq il-database ta' l-ezma u ta' sereb Dan jista' jippermetti l-Aġenziji tal-rating tal-kreditu li jkun jafu fid-detta dak li għandna bżonn ħalli aħna jkollna ċertu mapping li huwa importanti dan jista' joffri livell li ta' ċertezza u trasparenza. Dak li għandu xaqsam il-mapping li aħna qegħdin diskutu l-lum il-BA għandu l-mandat li jiprovdi u koll mapping separat ta' securitization. U fl-istess ħin aħna għamilna konsultazzjoni fuq dan il-mapping u Ħan ħanitkellmu dwar dan iktar qudiem fil-preżentazzjoni tiegħi. Aħna qegħdin fil-proċess li nfinalizzaw dawn il-mapping l aħħar tas-sajf iżda meta hemm konsiderazzjoni politika importanti ħafna li għadna analizzaw nixtieq nitkellem dwar llum. L-ewwel net l-għan ta' dan il-mapping għandu jinżamm ċar ħafna f'moħħna, jiġifieri li aħna rridu nistabilixxu l livelli xirqa ta' kapital għal banek li għadin isserħu fuq ratings esterni. l għannu tal-mapping huwa sabiex nizguraw li livell tal-kapital huwa stabilit fuq livell li għalli bekk nizguraw li aħna nikkonsidraw il-livell tal-riskju. Aparti minn hekk rridu nikkonsidraw ukoll li hemm xi leġislaturi li rridu wkoll tuħ tassu għal ratings tal-kreditu li kien dominat minn tlet kumpaniji kbar. U dan wassal kompetizzjoni bejn l-aġenziji ta' rating, u dan hija xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna. Dan wassal għal numru ta' diffiċ diffiċli rridna nagħmlu u konsiderazzjonijiet prudenzjali u kompetizzjoni li sfortunatament ma jmorru xit fit. Il-prinċipju l istabiliment tal-kwiziti tal-kapital in ġenerali, sakemm ma jkollokx informazzjoni, inti trid tintroduċi marġini ta' konserva tizmu, ija Ejja natu eżempju konkret. Ejja nassumu illi aħna naċċettaw il-mapping ta' xi intrapriza ġida li daħlet fis-suq u noħorġu ratings għall-SMEs illi għal ġurisdizzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea li tista' tikkorrispondi għal ċert mapping. Dan jista' jirriżulta mbagħad għal żewġ tip ta' mapping. Allura aħna f'dan l-eżempju x'ħan għamlu, għan aċċettaw dawn it-tip ta' mapping ukoll minħabba illi huma jistgħu joħorġu b'ratings ottimisti wis mingħajr ma e, jieħdu l-flus għal dan il-mapping sabiex nitkellem moċċar ċar lan li nistabilixxu rekwiżiti tal-kapital prudenti ħajkunu f'konflitt mal-ambizzjoni li nżidu l-kompetizzjoni tas-suq għall aġenzija tar-rating aħna jekk ikun dan l-approċ li ikun ħajmexxina bil-garbu jista' jwassal għal mapping li huwa konsistenti fuq livell baxx ta' ratings Is Il-soluzzjoni ta' kompromess kienet li nisvilupaw metodologija li ma tippermettix l-aġenziji ta' rating li jkollhom li tjeb passi ta' kwalità. Jiena naħseb li dawn il-passi li jistgħu jkunu verament importanti u dan qed nikkalkulaw fuq l-iktar livello li ser rekwiziti dan l-ewwel pass. Dan jista' jiżguru jiżgura l-Aġenziji ta' Rating ikollhom l-inċentifi li jġibu iktar informazzjoni qudiem kulħadd u li jġilu kontra tipi negattivi ta' arbitraġ li huma msemmija li kienu msemmija ftit ilu. Allura l-kompromess li aħna konsultajna u diskutejna huwa importanti ħafna għal-bilanċ li nixtiequ nilqu bejn il-kompetizzjoni u l-fatt li rridu nkunu prezenti. Mela, nixtieq nitkellem fuq il-mapping ta' securitization u għanna aħna kellna daqsxejn ta' dilemma minnaħa kellna l-aġenziji ta' rating li jiddominaw il-li jurew ta' li għanna ċertu imġiba mux tas-soltu illi l-evidenza tagħna kwantitattiva turi illi dan iwassal għal passi ta' kwalità ta' kreditu iktar baxx. Il-konsekwenza ta' dan tip ta' nothing ħajkun bbażat fuq securitization tal-Istati Uniti iżda dan ħajkun għati wassal għal rekwiżiti tal-kapital iktar jena securitization. Iżda ħna nafu li jista' jkun hemm viżjoni regolatorja tal-qafas kollu kammu l-Aġenzija ta' Rating bidlu l-metodi tagħhom b'mod konsiderevoli, ġifieri għażla prattika tista' tkun li aħna nkomplu l-użu tas-sistema tal-mapping li għandna s'issa għall-CRAs il-ġodda u anka dawk huma nqas ġodda sakemm ma' riforma regolatorja tkun implementata. D-dilemma hija daqsxejn differenti hawnhekk minn dilemma li aħna kellna fil-mappings għall-intraprizi u aħna nippreferu ċertu ċertezza regolatorja għas ta' securitization. Grazzi ħafna. Marjonava. Thank you very much. Grazie ħafna, Marjonava. Sajva jena ma tantx għandi xinżid ma' din il-prezentazzjoni estensiva tal-kollega. L-eżerċizzju tal-mapping għalina importanti ħafna ħalli nippermettu illi l-Aġenziji tal-Rating tal-Kreditu jkollhom l-opportunità illi jagħmlu dan kontribuzzjoni u ħana qegħdin naraw illi dawn ir-rating se din joħorġu issa minn aġenziji iżgħar ħalibek aħna nkun nistgħu nwiesnu tajjeb il-pis ta' riskju apparti minn hekk aħna nafu li għadin n-insu dak li jintom introduċejtu fil leġizlazzjoni ġifir l-elementi kwantitattivi u kwalitattivi u nippruvaw nisqu fil-kompetizzjoni u niżguraw il-kompetizzjoni f'dan il-qasam illi ma kienx settur daqsek kompetittiv ħajibqa' punt importanti u kruċjali ħafna lina. Grazzi. Thank you. Uh, Peter Simon. Nibdew Peter Simon. Grazzi ħafna lill kollega Il-kollegi għandaw dawk il-prezentazzjoni anka eh, prezentazzjonijiet anka meta qed jitkellmu fuq il-konflitti, jiena naħseb li nista' nifhem x'inhi s-sitwazzjoni u qed nara li għandna sitwazzjoni fejn għanna kumpaniji iżar ġodda li għandhom l-aċċess għas-suq u aħna nixtiequ nippermettulhom dan l-aċċess. Issa kien hemm punt li ma semmejtux dwar il-kwistjoni ta' AAAs jiet nara illi għawek għanna 469 ratings ta' AAAs li għandhom ikunu prezentati. U lebda waħda minnhom ma jista' jkun eh, rating ħażin. Jekk ħajkonna tnejn minnhom li mhux ħajkunu hemmhekk ħajkonna eh, bżonn ta' iktar ratings, ġifieri b'dak li għandu x'aqsam l-evalwazzjoni kwalitattiva din hija xi ħaġa importanti ħalibek aħna jkollna mapping ta' triple A tal-ogħla kategorija possibbli min-naħa tagħkom. Ġifiri li kieku jina rrit rating ta' AAA, rrit ikolli tant eh, prezentazzjonijiet ta' triple A's l lebda zbal li din qed tkun xi ħaġa kważi impossibbli f'dak li għandu xi qasam triple A din intom eh, ikolkom dak li jsejħa bl-Ingliż closed shop. Jiena naħseb li rridu nitkellmu fuq il-possibiltajiet l-oħrajn minħabba li evalwazzjonijiet ħżina jistgħu waslu għall elementi kwalitattivi ta' din l-inklużjoni u rridu naraw eżattament kif aħna ħana nevalwaw dawn l-affarijiet. Dan il-kuntest irridu nsibu alternattiva għal ġabra eh, li hija purament bazzata fuq eh, il-kwantità. Tistgħu intom forsi eh, tqisu dan in-numru ta' 496 jew kella forsi tibbażaw iktar fuq il-kwalità. Iżda nagħmlu xi ħaġa illi nevitaw li noħolqu monopolju illi bħalissa qegħdin nippruvaw niġġildulu kemm nista' jkun dan il-monopolju. Ningrazzjak. Thank you. Uh, Grazzi ħafna hemm xi kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu forsi fuq din il-kwistjoni. Tajjeb, ma mela nerġgħu nisimgħu li libjej. Iva, għan istiden l-kollega jena Lars li ħajkun jistajtikom tuġi aktar specifika u iktar teknika dan il-punt partikolari li konna mistoqsijin dwaru. Mela dwar l-496 li wassal ftit kontroversja, ejja mmorru l-ura ħalli nitkelmu fuq dak li għedin niprofaw namlu. AAA ratings huma bażati fuq livelli ta' default baxxi ħafna issa jekk aħna nixtieq li jkollna ċertezza statistika hemm bżonn li jkollna numru kbir ta' osservazzjonijiet u evalwazzjonijiet. L-496 dan in-numru huwa bażat fuq l-istatistika naturalment nistgħu diskutu eżattament jekk l-496 bħala livell u wix livell iktar xira jew kellha nistabilixxu numru iktar Eh, b'ax, issa aħna naħsbu illi dawn il-numru ta' aġenziji ta' rating iżżar ħajkollhom problemi sabiex ikollhom numru konsiderevoli ta' osservazzjonijiet ħajkollhom xi 10, 20 jew 30 illi ma jkunx qed jagħmlilna possibbli li aħna nagħmlu statistika u evalwazzjoni tajba, ġifieri aħna nixtiequ li nibbażaw fuq eh, eh, provi kwantitativi u kif qal Adam ukoll il-possibiltajiet li aħna għandna fidejna palissa huwa illi aħna rridu naraw kif Nista jkollna l-inċentiv sabiex niġbru din l-informazzjoni ġifiri il-ratings ta' AAA huwa l-unika eh, kas li fejn aħna qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn dawk il-kbar u dawk iż-żaħli bekk natu inċentiv għal ġbir ta' informazzjoni jekk immorru lura dan it-tip ta' mapping aħna qegħdin nissagrifikaw din prudenza dan il-pass bil-galbu li aħna nixtiequ li kollna u aħna fil kas ta' AAA rating nixtiequ li verament nieħdu din l-attitudni jekk ikollna linjament sħiħ din ħad tkun xi ħaġa ħatoqra ilna xi ftit ta' problemi għetzi. Grazzi, Sir Simon, jiena jolqotni ħafna dak li għattinti inti Minna ħatana, s sawar li smajtu tuġiba teknika nixtieq nerġa' nisħaq fuq il-fatt li relevanti x'ħajkun Eh, dak li ħajġa lina dan huwa punt importanti ħafna u kun isoħ bħala punt kruċjali grazzi. Skużani jekk jiena ħanerġa' nipprova n-niggef nistaqsin mistoqsija, intom qed illi f'dak li nixaqsam evalwazzjonijiet għedin qegħdin permettu fuq l-istess livell l-elementi kwalitattivi u kwalitattivi. Iżda f'dak li nxaqsam mit-AAA qegħdin tibbażaw biss fuq kriterji kwantitattivi. Allura dan ifisser li qegħdin tippermettu biss lill-aġenziji l-kbar ta' AAA ratings minħabba illi jekk nevalwa din minn perspettiva oġġettiva, jiena jkolli ngħid li din mhix ħaġa ċettabbli, dan l-ewwel punt. It-tieni punt, jiena nifhem illi intom qegħdin tgħidu għal sabiex nevalwaw dan kollu rridu eh, nevalwaw eżattament kif din l-Aġenzija ta' AAA ħajkollha bżonn illi tista' verament twassal għal kwota ta' suċċess għal dawn ir-ratings Għalfejn intom ma tikkonsidrawx apparti l-elementi kwantitattivi dan il-kalkolu kwantitattivi kollom ikolkom kalkolu ieħor. Jinna forsi kolkom livell ta' mi met eh, osservazzjoni issa fost dawn il-ratings li kunu inqas minn ta' tiħor ikolkom mod ieħor ta' kif tistgħu tikkalkolaw ħalli bekk aħna nkunu nistgħu fil-fatt naħsbu fuq alternattiva ħalli ma noħolqux dan il-monopolju. Importanti li aħna nsibu soluzzjoni alternattiva, nixti ngħidilkom li dak illi huwa propost bħalissa jina l-ewwel monopolju, iżda naħseb nista' ngħid oligopolju, daħħa jkompli isaħħaħ is-sistema li għandna bħalissa li tifavorixxi biss erba' minn nies Grazzi. Iva, Jina, qed nifhem dak li għattejt inti fuq il-kwistjoni tal-kompetizzjoni, aħna osservajna ħafna dwar dan il-punt jekk ikollna n-numru eh, li jinżel għal mija, dan ħajjejn lil xi tnejn jew tliet aġenziji tar-rating u mhux il-maġġoranza. Jina naħseb li rridu verament inbaxxu livell b'tali mod li mbagħad nispiċċaw ninjoraw l-ammonti ta' osservazzjonijiet li kunet qed joħorġu mill aġenziji ta' rating. Issa dwar il-punt liħor tiegħek dwar metodoloġija ma naħsibx naqbel miegħek minħabba li aħna bbażajna fuq livell kwantitattiv issa aħna qedna tajjeb mela ħajkonna livelli iktar baxxi għall nijiet l-oħrajn ta' evalwazzjoni minħabba li aħna għandna bżonn ta' inqas informazzjoni sabiex nistabilixxu eh, eh, ġudizzju fuq ċertu eh, kwestjoni toħrajn. Per eżempju, jekk inti kollok level ta' default baxx fir għalli ratings ta' AAA, ħajkun da' xejn inqas problematiku, pero jina naħseb illi konsiderazzjoni tagħna u tħassib tagħna ġej minn eh, mill-istatistika li aħna għandna dispożizzjoni tagħna, grazzi. Grazzi ħafna Zveni, jogħġbok. L-ewwel nett nixtieq ngħid illi jiena nappoġġa bissieh dak li qal Peter Simon u inti et allura li ntu ħattu nota ta' dan il-punt, ma sibx li kont daqshekk ċari. Inti qed eh, tgħid illi kien hemm sinjali li qegħdin turu illi tistgħu tiffaċċew ċertu problemi, allura intom se tagħmlu ħa eh, tikkonsidraw eh, alternativi oħrajn, x'ħat tagħmlu issa li għandkom dan is-sinjal minħat tal-Parlament? Iva, naħseb li s-sinjali t-tuna u għacħar, messaċa l-IBA u għacħar, aħna konet nistennew li jintom toħorġu b'dawn l-opinjonijiet, meħabba li kif aħna konna dinnejtu f introduzzjoni tal-prezentazzjoni tagħna, aħna konna nafu dwar din konsiderazzjoni, sta provajna nsibu kompromess ħalli bekk nilimitaw il-kwistjoni għall-iktar eh, standards oljin tal-kreditu u fl-istessin permettu l-mapping ekwivalenti jista' ikopri wkoll għal passi tal-kwalità tal-kreditu għal kumpaniji iżgħar. U l-informazzjoni kwalitattiva qiegħda tippermettilna li aħna nkun nistgħu nikkonsidraw dawn il-punti aħjar iżda dak li aħna qegħdin nosservaw huwa li qegħdin nippruvaw ikollna numru ta' osservazzjonijiet oħrajn dwar liema eh, kriterji kwalitattivi nistgħu nqisu aħna sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni. Iżda fuq il-bażi kwantitattiva aħna hemmhekk stajna nsibu kompromess self. Grazzi. Thank you and I think it's Grazie ħafna naħseb illi kulħadd kien ċar, naqbel perfettament ma' Peter Zimon u dan il-kumitat jikkonsidra illi dan tentattiv min-naħa tagħkom sabiex nirrikonċiljaw dak li għanna, mu ma kienx bizzejiet u ma kienx ċar laqas ma dak li aħna din nejdu li aħna din nejdu li sabiex nsitu l-kompetizzjoni. Fissu illi palissa kien dominat minn tlet aġenziji tal-credit rating hemm bżonn li aħna fuq dan il-level wieħed għandna pożizzjoni ċara ħafna u allura hemm bżonn li jkun hemm daqsxejn iktar sforzi minn ħatakom ħalli din dispożizzjoni tkun effettiva mhux biss tibqa' fit-teorija. Nirringrazzjakom issa nixtieq illi ngħaddi għall aħħar punt ta' l-aġenda li huwa dwar il-politika tal-ħlas, politika soda tal-ħlas. Grazzi, Iva, Mario. U issa nixtieq nistieden Adam Farkas Li lba mbagħad l sur Hoyer sabiex jitkellem. Sellimlek Mario. Thank you, Chair. Uh, again, um, a few introductory remarks on the um, on Mela ftit kommenti ta' introduzzjoni fuq il-ħidma Li lba li għanda x'taqsam mal-politika tal-ħlas. Il-CRD erba irrit jassigura li dawn il-politiki huma konsistenti u li kunem eh, ġestjoni e, tar-riskju tajjeb u li huma allinjati ma l-interessi fuq medda twila ta' żmien tal-istituzzjonijiet. Għalhekk il-leġizlaturi innutaw aħjar minna li CRD erba saħħet ir-rekwiziti ta' ħlas mod partikolari billi introduċiet il-limitazzjonijiet il-bonus cap dwar il eh, differenza bejn il-variable u eh, il-fixed eh, għal eh, 200 għal 100%. Mod ġenerali, għafas b'saħħtu ħajwassal għal gvernanza aktar b'saħħita u għak li l-istituzzjonijiet tamilom anqas friskju tal-tibdil fil-sitwazzjonijiet. U skont il-mandat tagħna fis erba' l-IBA aġġornat il-linji gwida ta' qabel fuq il-politika soda tal-ħlas u għed konsulta fuq la bozz tal-linji gwida bħalissa. Il-konsultazzjoni ħat ispiċċa fl-4 ta' Ġunju ta' din is-sena u ismiħ pubbliku ħajsir fit-8 ta' Mejju ġifri xar diħel. Il-lini gwida fuq il-politiki ta' ħlas sot jimmiraw l-applikazzjoni tal-miri ta' CRD erba, partikolarment tal dawk li jihdu riski mod materjali. L-elementi għaw l-nin li huma inklużi fil-lini gwida huma fil-definizzjoni ċara ta' dak li huwa variabli u dak li huwa eh, ħlas fiss. Hija prerekwiżit sabiex nassiguraw li id-distak tal-bonus hemm konformità miegħu. Il-lini gwida jaqblu mal-opinjoni tal-IB dwar eh, li ġew pubblikati f'Ottubru tal-2014 remunerazzjoni fiss bħalissa ċi tkun permanenti ma sax tiġi revokata u mhux diskrezzjonarja. Il-lini gwida jagħtu klarifikazzjoni addizzjonali fuq il-tnaqis eh, e, tal-distak tal-bonus billi e, eh, jistabilixu kif il-bonuses eh, e, fit tmiem ta' kontrati u kella fil-bidu ta' kontrati jiġu konsidrati. U dwar l-proċess ta' identifikazzjoni ta' dawk li qed jieħdu r-riskju dawn il-kriterji diġà jinsabu fuq l-RTS tal-identifikazzjoni tal-istaff u l-applikazzjoni tal-politika fi kuntest tal-gruppi kif ukoll l-isvelar tal-data dwar il-ħlas. Il-lini gwida jitolbu kol periodu itwal ta' deferral għal ċertu istituzzjonijiet jitċara u kol kondizjonijiet li taħtom ċertu strumenti jridu jiġu maquda sabiex assiguraw li kunem allinjament aħjar mal-profil tal-riskju tal-kumpanija. Sissa, il-prassi tal-ħlas bejn il-ġurisdizzjonijiet huma differenti ħafna dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità proporzjonalità, hemm ċertu ġurisdizzjonijiet li jaqraw il-prinċipju tal-proporzjonalità li nsibu fl-artiklu 2 u design sotto paragrafu 2 ta' CRD 4 li jippermetti li ma jkunx hemm applikazzjoni ta' ċertu rekwiżiti partikolarment eh, il-ftejn ta' deferral u l-istrumenti ta' ħlas il-barra u l-ġewwa f'istituzzjonijiet iżgħar u mhux komplessi kif ukoll ċertu kategoriji ta' staff. Minkejja dan, skont eh, qari legali tal-dispożizzjoni tal-livell wieħed li ġi konfermat mill-Kummissjoni Ewropea, din il-neutralizzazzjoni tal-prinċipju tal-ħlas tal-remunerazzjoni mhumiex konformi mal-Currency eh, Added Tax U l-possibilità li l-istituzzjoni żaru mhux komplessi eh, mhumiex inklużi fil-lini gwida u kizomu f'moħħna l-impatt li dan il-qari ta' CRD jista' jkollu fuq l-istituzzjoni żgħar kif ukoll flimkien ma' l-idea li jista' jkun mixtieq li nippermettu applikazzjoni eħfef għal ċertu rekwiżiti għal kumpaniji iżgħar li bija qed titlob input minn dawk li wieġbu għal konsultazzjoni pubblika kif ukoll eh, assoċjazzjonijiet, korporati, kif ukoll NCAs dwar eh, l-impatt ta' dawn fuq l-istituzzjonijiet kollha ma' bażi tal-analiżi ta' tweġibit li xivejna li BA għandha l-intenzjoni li toħroġ parir li l-Kummissjoni fuq aġġustamenti li staw jiġu implementati biex naqsu l-ispejjeż għall-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet fil-kumpaniji żgħar mhux komplessi meta ammonti żgħar taħlas huma motija. Il-kwistjoni u l inja l-IBA hija kif nifinalizzaw l-linji gwida għabbażi ta' feedback li rċivejna ċertu emendi eh, l-CRD mill-Kummissjoni Ewropea E, ħaj jihdu ċertu ħin qabel ma jistaw jiġu implementati li bija jum baċet tiddeċidi kif ħatimxil qoddim irridu nżommu f'moħħna li l-inni gwidi rridu ġu finalizzati kemm jista' jkun malajr biex nassiguraw l-implementazzjoni ta' politika komuni ta' e, ħlas u hemm ċertu linji gwida li ma jqajmux dawn il kwistjoni tant kontroversali u m'għandhomx jiġu imdewma mid-dibattitu fuq il-prinċipju u fuq il-linji gwidi gwida. Iżda dak li huwa ċert il-perċentwal massimu ta' 100 fil-mija tal-remunerazzjoni variabli, eh, tista tiġi imneħja minn kwalunkwe istituzzjoni u li bieħat ħat kompli taħdem f'dan il-qasam u palissa tamna segwitu mal-autoritajiet kompetenti fuq l-użu tal-allokazzjonijiet bazi tar-rwol eh, wara l-publikazzjonijiet ta' da tal-opinjoni dwar dan f'Ottubru tal-2014. Li bieħi talbet ukoll informazzjoni mill-NCAs l-autoritajiet kompetenti tagħna dwar l-eżerċizzju mill istituzzjoni dwar il-possibilità li nżidu eh, il-ratio għal 200%. Apparti dan, aħna qed inkomplu nagħmlu benchmarking ta' xejrit u dwar il-pubblikazzjoni tar-rapporti sa' nofs l-2015 dwar ir-rapporti tal-2013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 Um, the Commission welcomes uh, the work done by the EBA on the Mela, nishtiqu najdu protet li l-BA għal-ħidma li saret fuq l-linji gwida fuq ċertu politika dwar ħlas li jissa huma qed jiġu mill-konsultazzjoni pubbliċi għaddejjin. Fil-opinjoni tagħna li gwida huma għodda importanti l-ħajjejn u l-istati membri supervizuri u l-istituzzjoni supervizorji fl-implementazzjoni ta' CRD erba b'mod koerenti u konsistenti kif ukoll mod indaqs fl-Unjoni Ewropea kollha kemm fl-opinjoni tagħna il-lini gwida tal-IBA jridu jkunu konformi b'mod strett mal-termini ta' CRD erba li ġew adottati għawek l-lini gwida għall-informazzjoni ma jitolbux il sar jew l-approvazzjoni formali tal-Kummissjoni ma l-Kummissjoni segwit u għamlet monitoraġġ u kooperat ma l-IBA qabel il-pubblikazzjoni ta' din il-konsultazzjoni pubblika li għaddejja. Palma nafu t-tekst ta' dispożizzjoni tal-ħlas ta' CRD erba' huma komplessi U fil-fattiva hemm ċertu mistoqsijiet dwar kif nistgħu ninterpretaw ċertu dispożizzjonijiet. Mod partikolari u dan is-semma mill-kollega tiegħi tal-IBA kien hemm diskussjoni dwar jekk huwiex possibbli legalment taħt ċertu kundizzjonijiet ovvjament li neżen nagħmlu eżenzjoni ta' eh, kumpaniji żgħar u mhux komplessi minn ċertu regoli u il tekst legali ta' CRD eba ma jipermettix dawn l-eżenzjonijiet. Għalek issa għedin nistennew bil-ħer għal-kummenti li tqajmu waqt il-konsultazzjoni pubblika li ħajkunu kontribuzzjoni importanti għal revizjoni dettaljata tar regoli eh, tar remunerazzjoni li nsabu fis crd erba. U għallan ta' dan din revizjoni aħna nkunu eh, niġu mejjuna u kol minn konsulent estern u bħalissa għaddeja eh, għaddeja palt publiku biex naslu dan il-konsulent. Għana għanidu l-passi neċessarju mbagħad nirrapportaw lura l-Parlament u l-Kunsil sal-Ġunju tal-2016. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, mela. Eliza Ferreira l-ewwel kellima. Thank you very much, Chair. I would like to support Uh, the interpretation um, that Pera mela, nixtieq nappoġġa l-interpretazzjoni saret oriġinarjament mill-IBA u il-konferma li aħna smajna mill-Kummissjoni U aħna nemnu mozzi li l-level wieħed ma jippermettix għal trattament eċċezzjonali u Eh, kwalunkwe tip ta' waiver għal dik li hija il-politika ta' ħlas. Għalhekk jiena nixtieq nesprimi fisem il-grupp politiku tiegħi l-appoġġ sieħ tagħna għall-interpretazzjoni li issegwi mhux biss it-tekst imma anka l-intenzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-livell wieħed u ta' din tal-parlament pala kolleġizlatur, fis sens li Anka jekk ikun hemm ħafna pressjoni waħna aħna qegħdin nistennew li ħajkonna din il-pressjoni li tkun ġejja minn oqsma differenti tal-industrija, hemm bżonn li inżommu mal-ispirtu u t-tekst tal-livell wieħed. U bażikament aħna maħniex qed nippruvaw nintroduċu ċertu waivers qafas li jrid ikun b'saħħtu konsistenti biex ikun operattiv kif ikun ċar, għalhekk aħna nappoġġaw il-linji gwida inizjali kif ġew proposti minn EBA u nittamaw li il-proċess aħari mhux ħajizvija minn dik id-direzzjoni. Għax inkella ħajkon eh, problemi seri biex nirrikonoxxuha bħala valida legalment. U fid-detalji kollha l-prinċipju tar-remunerazzjoni brabta mal-komponenti fissi u varjabli u ċari ħafna. Għalek aħna nixtiequ li nippruvaw ma nikkumplikawx l-affarijiet jew inkella nevitaw ir-regoli għaliex mhuwiex f'dan l-ispirtu li kienet jaħdem il-Parlament. Grazzi. Grazzi ħafna għaw xi kollegi oħra fuq dan li xuq jitkelmu fuq dan, zven. Mela l-ewwel net, aħna wkoll nilqaw li intom ħattu approċ taqsek ġenerali għawek u jiena nixtieq nistaqsi żewġ mistoqsijiet biss, l-ewwel net. Meta niġu għall-linji gwida u għacċar l-autoritajiet nazjonali mumiex mitluba li segwom Għalek aħna nilqaw li jintom għandkom l-intenzjoni tippubblikaw minn segwa li ma regola, ecc. għalek aħna nishtiqu nistidnukom li tippubblikaw ukoll ir-raġunijiet għaliex l-idea kollha tal-linji gwida hija li jkun hemm eh, konformità jew kellha spjegazzjoni. Għalek, jekk awtoritajiet nazzjonali ma jsegwux ir-regoli, irrid ikun hemm l-ispjegazzjonijiet pubbliċi. U tkun ħaġa tajba jekk intom tassigurawna ir-raġunijiet ukoll t-sigurawna ħat publikaw raġunijiet x'kienu. Issa, kien hemm diskussjonijiet ukoll dwar jekk ir-regoli ta' CRD li jirregolaw remunerazzjoni fuq livell konsolidat u sotto konsolidat jekk din xi ħaġa vinkolanti u aħna nistgħu ngħidu biss li aħna nilqaw li kulħadd huwa inkluż hawnhekk għax inkella ikkonna lakuna ġdida biex nevitaw ir-regoli. Issa fl-ħarnet nishtiq inqajjem eh, il-kwistjoni tal-ħlas eh, fit-tmim ta' kontrat meta wieħed jitlaq eh, u il-limiti li hemm fil-lini gwida mm, irrid ngħid li huma naqra vagi. Għaliex fil-fatt huwa biss jekk ir-raġunijiet kienu tant gravi li waslu għal tkeċċija. Hemmhekk e, biss jista' e, ikun hemm ma jkunx hemm dan it-tip ta' ħlas fit-tmiem, imma f'sefosma oħra ma kienx hemm użu ħażin daqs f'dan il-qasam għalhekk aħna jidrinna li jekk impjegat għamel żbalji kbar imma li dawn ma waslux għal tkeċċija Hemm naqra klim vag li jrid jiġi konsidrati jekk l-istaff ikun għamel xi żbalji, iżda xorta waħda jistgħu jieħdu bonuses kbar. U din hija xi ħaġa li l-pubbliku mod ġenerali ma jifhimix. U din hija prassi li anka fis-settur finanzjarju trid iżżomm ma l-istess regoli morali kif nafuhom f'industriji oħra. U jiena nilqa jekk ir-regoli tagħkom ikunu aktar ċari dwar dan sabiex ikunu nistgħu nassiguraw li l-użu ħażin tal-prassi tal-paga ta' tkeċċija tiġi inkluża wkoll eh, fis-settur finanzjarju. Grazzi. Grazzi ħafna mela għaw iżjed mistoqsijiet jew inkella interventi. Mela ħana l-kelma li libjej. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet u il-kummenti ta' appoċ ta'kom. Xiftit punti minna ħatijaj? Il-mekanizmu ta' ikkonforma jew spiega Din hija il-prassi standard tal-IBA li tippubblika l-istqarrijiet mill-awtoritajiet eh, kompetenti jekk għandhomx l-intenzjoni jew mbagħad sekwentement jekk jikkonformawx mal-lini gwida u jekk ikun hemm spjegazzjoni li hija ħaġa rara, dik l-ispjegazzjoni wkoll hija ppubblikata, ġifieri hemm trasparenza sħiħa li tiġi assigurata anke f'dan il-każ. Għalhekk fuq dan jiena naħseb nimpenja ruħi b'mod ċar u b'mod sħiħ Tieni punt. Fuq l-applikazzjoni tal-linji gwida fuq il-gruppi konsolidati iva naqbel 100% dan kien punt importanti ħafna għalina sabiex ikunu nistaw natu aktar ċarezza fuq l-ambitu u nipruvaw nevitaw eh, lakuni. Fuq t-tillet punt dwar il-paga ta' meta wieħed jitkeċċa, L-unika ħaġa nista' ngħid huwa li aħna ħan eżaminaw dan l-aspett partikolari fid-dettall, iżda ovvjament skont ir-rekwiżiti tal-livell wieħed ix-xejra hija ċarament li l-istituzzjonijiet individwali ikollhom aktar lokal manuvra eh, meta jiġu biex eh, jiposponu eh, ċertu ħlasijiet u potenzjalment jistaw ma jippermettux li kunem bonuses kbar. U dan minkej għal-fat li l-imġiba mbagħad iżjed tard E, toħroġ li ma kienieċ allinjata 100% mal-anijiet tal-organizzazzjoni, ma dinja xi ħaġa ħaniżaminawa aktar fid-dettal fil-finalizzazzjoni tal-lini gwida u jekk hemm bżonn aktar ċarezza aħna ċertament lest nagħmlu dan. Grazie ħafna għad il-kelma l-Komissjoni. Grazie ħafna, Sur President. Jina nishtiq nżid fuq punt partikolari. Eh, Tini mistoqsija ta' Sur Gigold du kontent ħafna li kien hemm din il-mistoqsija. Għaliex aħna diġà kellna xi mistoqsijiet mill-industrija, eżaminajna din il-kwistjoni u il-kwistjoni hija x'inhu l-ambitu ta' CRD fuq livell eh, ta' grupp jew inkella anka sussidjarji u din hija kwistjoni fundamentali Fl-opinjoni tagħna, is-CRD erba ma tippermettix għal rezenzjoni ġenerali tar-regola u dan ifisser li sussidjarji anke jekk mhumiex ehm, konsidrati bħala bank jew inkella asset managers xorta waħda huma parti mill-konsolidazzjoni ta' dik l-istituzzjoni ta' kreditu għalhekk din is-sussidjarja wkoll għandha tikkonforma mad-disciplina tas CRD erba' jista' jkun hemm disċiplini sussidjarji, il-usage per eżempju, imma fl-opinjoni tagħna dawn jaqgħu ċarament taħt is-CRD erba' għandna pariri anka legali fuq dan. Iġviri għalek, grazzi ħafna li saqsejtu din mistoqsija ħna qegħdin nassiguraw li CRD ma tiġix evitata bl-ebda mod. Grazzi. Grazzi ħafna mela nistgħu nagħlqu il-scrutiny slot tagħna nixtieq verament nirringrazzja lill-LBA Adam Farkas, Lars Overby, Mario Nava u Jerun Hoiger tal-kontribuzzjonijiet tagħhom għal din il-parti interessanti. Naħseb li kena skambju ta' opinjonijiet interessanti ħafna u l-opinjonijiet tal-Parlament e, ina ta' b'mod ċar il-scrutiny slot li messija fis-26 ta' Mejju. Mela, forsi nistaw namlu pawza qasira qabel ma nistennew, sakemm nistennew il-Kummissarji Moskovici u Dombrovskis. Grazzi. Dear colleagues, I think we can start. Warmly welcoming uh, Vice President. Merħba l-ura, nil-għawlura l-Vice President Dovroski u l-Kummissarju Moskovici. Merħba għonek fil-Komitat Ikon fil-qafas ta' dialogu tagħna mal-Kummissjoni fuq is-semestru Ewropew f'moment kruċjali ta' passaċ fis-semestru Ewropew bejn sorveljanza, il-pakket sorveljanza ekonomika illi il-Kommissjoni prezentat fit-tmim frar u iċ-ċiklu l-ġdid tal-linji gwida ekonomiċi u għall-impjek li t ġew prezentati. Issa imis ix-xogħol fuq rakkomandazzjoni speċifiċi minnaħal waħda tal komissjoni u il-programm ta' Stabilta u riformi nazzjonali tal-Istati membri. F'qafas illi jiena fih nara pass ta' bidu għal approċ ta' politika iżjed koerenti minnaħa tal-Kommissjoni fil-istħarriġ ta' tkabbir annwali rajna messaġġ importanti triangolu ta' investiment, il-konsolidazzjoni fiskali, riformi strutturali kif ukoll dawk l-elementi issa nistgħu narawhom illi huma indirizzati iżjed fil-font mill-linji gwida ekonomiċi u għall-impjik, stan it-tant jiena nara il-deċiżjoni li tieħdu sissa kienu konsistenti ma dan l-orientament kif ukoll bl-innovazzjoni ta' element ta' interpretazzjoni għal komunikazzjoni fuq il-flessibilità l-pjan għat kabbir fl-istess waqt kellna element ta' ċertezza għal kif nużaw ir-regoli u approċċ iżjed ekonomiku meta tal-Kummissjoni provajna nużaw l-istrumenti li għanna bħalissa nafu anke kif forsi nistaw intejbu dan l-istrument jiena qiegħed nar l-ewwel sinjali ta' dan l-approċċ il-ġdid u ningrazzjakom tiegħu nilqakom għall-isforzi u nasab issa nistgħu nibdew bil nagħtu l-mikrofonu għal l-ewwel sqarrija mill-Viċi President Dobrovski u mbagħad is-sqarrija ta' introduzzjoni tal-Komissarju Moskovici. 10 minuti għal kull wieħed. Il-Viċi President Dobrovski. Sur President, Aziz membri tal Parlament Ewropew, nġdu ngrazzjakom tal-istadina għal dialogu ekonomiku. Minnaħa tal kummissjoni aħna naraw ruol essenzjali li għandu l-Parlament Ewropew fil tfassil tal-politika tal-Unjoni Ewropea naraw dan dialogu għala kontribut importanti għal kontabilta demokratika li hija stant meħtieġa fil-proċess ta' politik ta' koordinament ta' politika Ewropea. Twar is-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea għall-ewwel darba sa mill-2007 qegħdin nistennew 28 stat membru ikollhom tkabbir pożittiv. Dan staw naraw anki fil-dbassir ekonomiku tagħna fix-xhur li għaddew rajna xorta waħda sejrin ikunu l-iżviluppi fil-Greċja. Hemm ċerta riski anki minħabba l-Greċja il għaliex l-inċertezza għada hemm. Iżda għabbażi tal-bassir ekonomiku l-istati membri kollha huma mistennija jirritornaw għal tkabbir. Ta' min ngħidu wkoll illi dan l-irkupru miexi bil-mod. Id tkabbir wadajjef u mhux qiegħed iwassal titjib b'saħħtu biżejjed fil-ħolqien tal impiegi Aħna naraw ukoll illi hemm xi sinjali pożittivi fis-suq tax-xogħol. Kemm permezz ta' żviluppi kif ukoll ta' riformi strutturali illi implementaw numru ta' stati membri. Qegħdin nistennew issa tnaqqis fil-qat tal-2016 il-fuq mill-tnaqqis li rajna diġa din is-sena. Appażi ta' dan l-isfond il-Kummissjoni adottat il-pakket tagħha nhar il-25 ta' frar u dan il-pakket ikompli jibni fuq tliet prioritajiet illi naraw fl-istħarriġ Anwali ta' tkabbid tal-2015 fuq il- fukar fuq riformi strutturali u sabiex anki jinsabu politika għalġajjini. Tlet messagġi nistaw nħorġu qisu minn dan il-pakket ta' frar l-ewwel net il-korrezzjoni tal-isbilanċi makroekonomiċi illi qegħdin għadhom għadajin f'ċerta stati membri tal-isbilanċi xi wħud qegħdin Sissa rajna biss implementazzjoni parzjali għal dak tal-2014. Iżda nistgħu ngħidu li huwa ċar ukoll li l-ambizzjoni u l-pass riformi jiridu jittejbu fil-waqt li nkomplu niżguraw politika fiskali responsabbli. Aħna qegħdin naraw anke li l-politika strutturali mhix biss importanti biex triġu korretti l-sbilanċi, issa anki biex nerġgħu insaħħu it-tkabbir u ntejbu l-problemi soċjali illi ħarġu anke mill-kriżi. Issa mill-pakket ta' sorveljanza. Il-pakket fih rapport li jevalwa l-iżviluppi ekonomiċi, il-politika ekonomika u l-isfidi illi fadal fl-istati membri kif ukoll fiż-żona euro. Għal 16 stat membru suġġetti għal rapporti dettaljati, għal revizjoni dettaljata mkoll indirizzati l-sbranċi makroekonomiċi. L-analiżi speċifiċi għal pajjiżi ġew preżentati tliet xhur qabel milli f-semestri Ewropej preċedenti sabiex intejbu s-sida tas-semestru Ewropew u sabiex nipermettu wkoll li jkun hemm iktar żmien għad dialogu mal-gvernijiet, mal-imsieħba soċjali fl-istati membri qabel il-preparazzjoni ta' rakomendazzjoni speċifiċi għal pajjiżi. L-evalwazzjoni għabbażi ta' implementazzjoni ta' rakomendazzjoni tal-2014 għal speċifiċa li stati membri jissuġġerixxi li 42% tal-Lulju tal-2014 42% raw progress u għal 8% u 2% progress sostanzjali u il-ħuq komplut rispettivament. l-ista 36% raw ftit implementazzjoni jew kważi xejn. Issa dwar il-politika fiskali ħana verifikajna il- konformità mal- eh, pakket ta' stabilta u tkabbir, speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn rajna riskju ta' konformità f'Novembru u mod partikolari l-Italja, il-Belġu u Franza. L-analiżi saret ta' bazi tal-tbassir tal-xitwa 2015 u l-Kummissjoni konsidrat l-ispeċifikazzjonijiet dwar l-ħjar użu tal-mekkanizmu ta' flessibilità fiħdan il-pakket ta' stabilità u skabbir. L-inflazzjoni u tkabbir dajef ġew konsidrati għabbażi ta' dan il-proċedura ta' deficit għal-issa da miex meħtieġa la għal Belġu laqas l-Italja. Franza trid titjeb l-isforzi tagħha kemm fuq riformi strutturali kif ukoll fuq dawk fiskali u l-Kunsill adotta rekomandazzjoni biex indirizza d-deficit sa l-2017 u Franza ġiet mitluba illi tagħmel sforz ta' 0.2% tal-prodott domestiku gross din is-sena. U dan l-isforz issa ġi konfermat ħajt lesta mill-Gvern Franċiż rekomendazzjoni ta' Franza jinkludi anke l-ġustament fiskali u ħassir evalwazzjoni frekwenti fuq il-riformi strutturali fil-rebbija fil-kontest tal-semestru Ewropew jrin nerġaw niverifikaw is-sitwazzjoni tal-pajjiżi kollha bażi ta' tbassir ġdid u nikkonsidraw anke l-programmi ta' stabilità u konverġenza kif ukoll programmi nazzjonali oħrajn. Jekk ir-riformi strutturali jiġu konsidrati bħala mhux adegwati, tieħdu azzjonijiet dwar l-izbilanċi makroekonomiċi numru ta' stati membri għamlu progress fit tiswijiet tal-izbilanċi iżda l-problemi għadhom jisuktaw f'ċerti stati. F'xieħut mill-pajjiżi naraw illi kien hemm titjib fil-kompetittività u fil kompetittività anke attwali, iżda dan mhux dejjem biżżejjed biex ikollok titjib ta' tkabbir, eċetera. Il-surpluses jirriflettu anki investiment dajef u talba batuta anke mill-lat intern. U għall-istant tar anki differenzazzjoni tista' ssir tal-politika fiskali. Id-dejn statali għadu sors ta' vulnerabilità u ixekka li tkabbir. Ħames pajjiżi Franza, l-Italja, l-Kroazja, l-Bulgarija u l-Portugal li jinsabu f'sitwazzjoni ta' indirizz ta' bilanċ makroekonomiku għal Kroazja u Franza l-Kummissjoni se tiddeċidi f'Mejju jekk tipproponix il-korrezzjoni dan jiddependi mill-programm ta' riforma nazzjonali li ġi preżentat mill-pajjiżi u jekk jiġu jusa bħala suffiċenti biex jiġu indirizzati l-izbilanċi għalda stant dwar il-passi li jmess l-istati membri sejrin jaddu il pjani tagħhom f'April, jiġifieri l-programmi ta' konverġenza u l-programmi ta' riforma nazjonali u ħarġu proposti għal l ta' rekomendazzjoni speċifiċi għal pajjiż f'Mejju tal-2015. Dan huwa kollu essenzjali għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Irridu dan it-test naddu minnu fl-imkien fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew sabiex nerġaw naslu għal tkabbir u ħolqien ta' impjegi sostenibli. Grazzi, grazzi l-kol ta' dan ta' din istadina jena ħerqan li kolna diskussjoni produttiva l-lum. Grazzi. Thank you, Vice Grazzi Vice President Zumbrovskis l-Onorevole Moskovici, issa l-Komissarju Moskovici. Sir President, eżis kollegi, grazzi ħafna tal-istudina ta'kom biex nipparteċipa f'dan id-dialogu. Jena tassaw kontent ġejt lura dan il-Komitat għal tielet smieħ fil-Parlament Ewropew l-ewwel wieħed tal-2015. Forsi għandu jkollna iktar minnhom daw għadjem ta' pjaċir għalina li nindirizzaw lil dan il-kumitat. Aħna naraw pala pjaċir il-possibilità li nindirizzaw mistoqsijiet tagħkom ta' tassew importanti anki għal leġittimità demokratika ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet u jippermettilna li nilġiżlaw b'mod aħjar. fal dizġadu kif semma il-passi prinċipali tas semestru Ewropew u ippreżenta anki l-pakkett nixtieq ngħid tejn issa dwar il-parti tal-pakket li ġiet diskussa fl-Ekkofen f'Marzu. Il-Komissjoni adottat passi dwar il-proċedura ta' deficit għal Finlandja, l-Italja, il-Belġu. Issa fil-kas ta' Franza ġew proposti illi tiġer obbliġu bozzat rekomendazzjoni speċifiċi għal pajis li inkluti anki estensjoni mill-2015 għal-2017 għal korrezzjoni tal-deficit għabbazi ta' stimi varji. Ħareċ ċar u kolħat raħ illi ma jistax jiġi korrett fl-2015 il-deficit eċċessiv. Fl-istess waqt, il-Kommissjoni kienet tara il-kwistjoni ta' jekk azzjoni effettiva ittieħdietx jew le fiħdan il-qafas tal-metodoloġija pal ma adottat is-sena li għaddiet. Aħna ma rajniex evidenza illi Franza ma leħqitx l impenni tagħha għal 2013-2014. Aħna najdu koll li naħdmu f'kuntatt ma' il-Bank de France u l-figuri l 2014 kienu ferm aħjar mill-istimi kemm tal-Kommissjoni kif ukoll tal-Gvern Franċiż. Għabbażi ta' rakkomandazzjonijiet tal-10 ta' Marzu, bħalma għazġet kif għalilna, Franza tittieħu miżuri addizzjonali li joddu għal 0.9% tal-prodott domestiku gross qed ngħidu isu 3 ta' 4 biljun euro. L-iskadenza hija dik tal-10 ta' Ġunju. Palma il-Viċi President aħna naħdmu f'kuntatt mill-qrib mal-Gvern Franċiż li semma bosta bosta drabi il-rida li jżommu mal-kelma tagħhom. Parti dan, fir-rakkomandazzjonijiet il-ġodda Għana nisħu il-mizuri ta' konstituzzjoni fiskali għandhom jinżammu effettivi għal bejn l-2016 u l-2017. għali t tintlaħal figura fl-2017 ta' 2.8%. Il-Komissjoni t-konsider l-Sotajt Piket għada mux mixtieq f'dak il-punt issa dwar il-Belġu u l-Italja. Mela fit tentativ tagħhom mhux qed xorta waħda jemnu il ħajlħu il-miri tagħhom jekk naraw anke ċifri tal-2014 u l-2015 madana kollu għal dawn iż-żewġ pajjiżi. Il-Kummissjoni kkonsidrat żewġ fatturi importanti l-ewwel nett l-ambjent diffiċli ekonomiku, tkabbir batut jew riċessjoni. It-tieni net il-fatt li żewġ pajjiżi għamlu sforz biex jilħqu konformità mal-miri tal-medda medja. Għedin nistennew anki li naraw l-effetti tal-riformi strutturali u dan fil medda medja għandu jipermetti li dawn iż-żewġ pajjiżi li waslu tip brabta mal-livelli ta' dejn pubbliku illi jikkonfermaw anke l miri tagħhom issa nistgħu nikkonkludu illi din dan il-ksur kien temporanju il-Finlandja kienet temmen illi ħat Taqbeż iċ-ċifra l-2015 fil-mod ġi spiegata mill-Finlandja fid-dan anki tal-istabilità finanzjarja. Pa kontributi tagħhom ta' għall-eżem. Il-kontributi ġew biss tkun mhux possibbli wara rapport tal-2014 u dażan tinsenew iċ-ċifri mill-awtoritajiet Finlandiżi qabel nagħmlu evalwazzjoni iktar fid-dettall. Nixtieq issa nippreżenta soluzzjoni għal 16 il-pajis mażula l-revizjoni dettaljata fostom Franza, l-Italja, l-Bulgarija, l-Ġermanja, l-Irlanda, Spanja, l-Kroazja, l-Ungerija, l-Olanda, il-Portugal, il-Romanija, l-Slovenja, l-Finlandja, l-Svezja u ir-Renju Unit. dan jippermettilna jkollna perspettiva tajba ħafna u anke naraw l-isbilanċi. U kif evolvit il-politika l-IS? Xedet an kif t-dawl u nix nafas fuq dan. Għatem vulnerabilitajiet kbar ċerti pajizi u l-bilanċar hija partijama strutturali t-tininet il-surpluses jirriflettu dinamika batuta f'ċerta kazijiet. Issa dwar minkejja l-fatt li kienem t-tip kompetitivita f'dawn l-aħħar snin, xorta tem kwistjoni ta' kompetitività f'numru ta' stati membri u l-ħarnet hemm tħassib dwar in-numru qoli ta' dejn pubbliku, il-livellu li ta' dejn pubbliku illi għat naraw posta stati membri. L-ispiranċi li din esperienzaw dawn l-istati huma ta' natura differenti u ta' gravità differenti għadda stant l-tweġiba politika li trid tiġi prezentata mill-Kummissjoni wkoll għandha tkun ibbażata fuq kull stat membru b'mod individwali. U l-konklużjonijiet huma dawn ħames pajjiżi, ġifiri Franza, l-Italja, l-Kroazja, il-Bulgarija u l-Portugal edin jaraw sbilanċi makroekonomiċi eċċessivi illi għandhom bżon ta' azzjoni politika deċiżiva u monitoraġġ fil-qrib Franza u l-Bulgarija nbidet is-soluzzjoni tagħhom sena l-dies fil li għall-Portugal qegħdin jidħlu għall-ewwel darba tal-proċeduri ta' sbilanċ makroekonomiċi wara li ħarġu mill-programm fl-2014 l-Italja u l-Kroazja qed żammew l-istess status ta' sena li għaddiet. Iżda meta mqablin s sena li għaddiet, l-Slovenja ħarġet mill-żbilanċ eċċessiv għal żbilanċ s sant meta jkun hemm suċċess il-proċedura tista' tinbidel anke b'mod pożittiv għal Franza u l-Kroazja. L-Kummissjoni se tiddeċiedi f'Mejju jekk ti proponix attivazzjoni tal-proċeduri ta' sbilanċa bazi tal-programmi ta' riforma u naraw anke programmi li ġu imsejħa ta' dakinhar għal-pajjiżi l-oħrajn il-Bulgarija, il-Portugal u l-Italja, l-Kummissjoni tal ruha għal monitoraċ fil-ġib dawn l-istadju tlet pajjiżi l-Slovenja, l-Irlanda u Spanja din jisperjenzaw sbilanċi makroekonomiċi li jeħtieġu azzjoni deċiżiva. jom ħajkun hemm anke monitora speċifiku bħalma kien il-każ is-sena li għaddiet ma sarux bidliet għandna ngħidu għal darb'oħra illi fil-każ tal-Slovenja għandna ddeċidejna illi nbaxxu il-livell ta' monitoraġġ. Il-Ġermanja u l-Ungerija jinsabu f'sitwazzjoni ta' zbilanċ makroekonomiċi li teħtieġ monitoraġġ u azzjoni għall-Ungerija l-istess passana l-oħra, iżda l-Ġermanja ja iggravar mistan l-għadiet minħabba problemi makroekonomiċi. Issa l-pija tal-pajizi l-Belġu, l-Olanda, l-Svezja, l-Finlandja, l-Unjonita u Rumanija qegħdin jisperjenzaw zbilanċi makroekonomiċi u il-follow-up ħajseħ dan tas semestru Ewropew il-ħames pajjiżi prezidenti semmew l-istess statut tas sena l-oħra, il-Rumanija d-sena daħlu għall-ewwel darba fil-proċedura u ġew integrati fiċ-ċiklu standardizzat għal oħra. Dwar il-passi li jmess un il-Komissjoni sejrin jgħalmu fuq il-programmi, programmi sottom sottomessi mill istati membri fil-tbassir ta' rabbija illi jiġi jiġu mħabbra f'Mejju. Aħna għan għan anki programmi bbażati fuq l istati membri li jkunu ktar immirati mir-round preċedenti. Aħna nistgħu naraw anki l-adozzjoni ta' passi proċedurali Nishtiq nikonkludi billi nisħal darbohra kemm huwa importanti għalija illi nżomm kuntat regolari magħkom. Lilin mill-fatt illi jiena wkoll obbligat nagħti rapport tiegħi bħala kummissarju. Hawnhekk qed l-opportunità nispjega ix-xogħol li qed isem il-Kummissjoni li huwa pass importanti u fundamentali tal-proċess demokratiku tal-proċess demokratiku nittama li jista' li opportunità twieġa per mistoqsijiet ta' Grazzi ħafna lil Pier Moscovici se nistgħu ngħaddu għas-sessjon ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Anna ħames minuti fil-fatt issa nixtieq eh, nirrakkomendarkom eżis kollegi sabġi saqsu mistoqsijiet L-kollegi tsaw saqsu l-tnejn li huma, jekk intom tixtiequ li kontu ġibit konkret jekk iġobkom saqs mistoqsijiet ostra, Markus Weber kjoġbu. Sur Viċi President u l-Kummissar Lornet grazzi ħafna tal l-ispjegazzjoni prezentazzjoni preżentazzjoni tagħkom. il dibattitu dwar il-fatt li rridu nżommu ma' regoli tal-patta stabilità u Dan huwa dibattitu importanti aħna mal-Kummissjoni naħsbu bħal kummissjoni naħsbu li dan huwa avviment importanti u punt importanti. Aparti minn hekk aħna rridu naħsbu wkoll fuq ir-regoli li aħna implementajna u fil-fatt rridu naraw li l qiegħda tanalizza b'mod oġġettiv dan kollu u d-deċiżjoni tittieħed fil-Kunsill mbagħad iridu naraw jekk dan u xed jaħdem għaparti minnek l-eks kummissarju li Ren s-sena 2011 skużawni kienħa il-pozizjoni tal-analista ewlini fiħdan l-kommissjoni il-li għabbazi ekonomika kellu jideċidi kif il-pat ta' stabilità tkabbir kellu jintuża. Jiena naħseb li allura din l-analiżi indipendenti setet tagħti ta informazzjoni sivja l kummissjoni iżda parti minn hekk din l-analiżi se u wkoll l pubbliku L-opportunità li jieħdu deċiżjoni huma dwar il-fatt jekk il-patta stabilta u skabir kien qed jintuża sew u jinkun implementat sew kif suppost, allura l-ewwel mistoqsija tiegħi x'kien l-analiżi tal-analista ewlieni tal-Kummissjoni Ekonomiku huwa veru din l-analiżi ħatkun tkun pubblikata ħalli il-qoddim dan ir-wol ta' Chief Economic Analyst ħajwassal l-iktar trasparenza fih dan il-Kummissjoni nirringrazzjak. Thank you. Grazzi ħafna. Kummissarju Moscovici. L-għonet nishtiq nsarraħ ras s-Sur Ferber illi id deċiżjonijiet tal kummissjoni edin jittieħdu strettament fuq bażi oġġettiva u jiena dan irrepetejtu bosta dravi. Skont l-artiklu 6 għanna ċertu setat speċifiċi fidejna, aħna stajna nieħdu deċiżjonijiet aħna weħidna, din ma kienieċ deċiżjoni tal-President Juncker u id-deċida li din kienet se tkun Ehm, deċiżjoni tal-kulleġġ. Kulleġġ illi diskuta għal kważi jum sieħu d-deċizjoni tiħdet s ħar mill deċizjoni unanima. Importanti li nisħaq iktar fuq dan il-punt, minħabba li dak li aħna xtaqna huwa illi konna regoli applikati b'mod serju u fl-istess ħin nqisu l-situazzjoni mill-lat oġġettiv Issa, minħabba li rajna xġara u rajna li kanu raġun li aħna nix naġlu sabiex nħeddu deċizjoni f'Novembru, rajna u koll li id-deċizjoni tana li ħadna fi frar kienet propju fuq level tajjeb. dwar il-punti l-oħrajn, aħna qegħdin naħdmu iktar fuq il-bażi ta' dak li servizzi tagħna qegħdin jipprovdu. L-analisti ta' l-Ecofin, per eżempju, DG, indipendenti għanna diskussjoni bazi ta' dawn tfittxijiet imbagħad aħna nistgħu naslu għal konklużjoni. Dawn id-deċiżjonijiet huma deċiżjonijiet pubbliċi iżda tistgħu tifhmu mbagħad għalfejn id-dokumenti u l-memorandums mhumiex pubbliċi iżda aħna qegħdin hawnhekk sabiex nkunu trasparenti. Elisa Ferreira. Iva, kellem bl-Inglis, għalli naġġa l-iktar l-ewel, net nishtan ringrazzja ħafna dan il-dialogu, l-opportunità li jtettina, nishtiq nitkellem fuq żewġ kwistjonijiet dwar il-kunċett tal-sbilanċi mikro eh, makroekonomiċi. Dawn l-sbilanċi makroekonomiċi inkludew ukoll analiżi tal mota kif jedin jaħdmu l-istati membri in ġenerali, rabtiet ta' bejn ta' bejnietom mhux biss l-istati membri fuq bażi individwali, inkluż l-impatt ta' politika orizzontali u l-spillovers u l-effetti ta' politika ta' stat membru fuq stat membru oħrajn. U fil-fatt aħna qisna qegħdin nirduppjaw dak li qegħdin nagħmlu fiħdan il-proċedura tad deficit eċċessiv u nindirizzaw l-iżbilanċi ġifri dan mhuwiex l-unika element naħseb illi aħna rridu naslu għalih wara proċedura tal-iżbilanċ makroekonomiku. Jiena naħseb illi issa l-pilastru li huwa importanti li nirrealizzaw il-Kummissjoni ħaterġa tanalizza il-proċess tal-riformi strutturali. Na kikun preferi li nagħtuh ħisem ieħor dan il-proċess minħabba li dan huwa Eh, Issem li intuża ħafna, intuża żejjed u wasal ħafna problemi politiċi u naħseb li wasal il-waqt li nħarsu lejn kull stat membru u nippruvaw nbidlu s-sistema minħabba li riformi strutturali għandna bżonnhom, iżda sabiex nimponu dawn il-riformi strutturali ħajkonna bżonn ta' perjodu ta' żmien partikolari li l-istati membri jitkellmu mal-Kummissjoni, li niddiskutu kwistjoni bħal reviżjoni tas-sistema ġudizzjarja, il-modernizzazzjoni tas-sistema tal-amministrazzjoni pubblika, innovazzjoni innovazzjoni, modernizzazzjoni. U dan għandu jkun kunċett ġdid illi għandu jiftaħ dialogu u għandu jiftaħ ukoll rekomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż b'mod armonizzat, b'mod ċar f'time, f'time frame illi hija eh, soda. Jiena naħseb li nas, li dawn huma żewġ elementi li jistgħu verament itejbu il-ġestjoni makroekonomika fl-Ewropa. Grazzi. Vice President Kirchbok. Iva, grazzi ta' din il-mistoqsija. L-ewwel net ħan wieġeb dwar din l-analiżi tal-bilanċi makroekonomiċi. Veru li dan kien wieħed mill riżultati tal-eżerċizzju tas-semestru Ewropew l istati membri bħalissa qegħdin eh, janalizzaw l izbilaċi makroekonomiċi u għedin jinkunu kwetati minħabba dan il-punt. Dan l-aħħar koll Eh, fil-fatt huwa marbut mal-spillover effects u dawn l-sbilanċi fil-fatt eh, huma analizzati fil-livell Ewropew iżda ċertu implikazzjonijiet għall politika ta' stat membru wieħed li tkun implementat f'dak l-istat membru l-effett li jista' jkollha fl-istati membri oħrajn qegħdin nagħmlu din tip ta' analiżi wkoll. Issa fuq ir-riformi strutturali u l-mod ta' kif aħna nistgħu nimponu ċertu ownership b'rabta ma' dawn ir-riformi strutturali, iva jiena naħseb illi fil-fatt f'dan is-semestru Ewropew aħna konna biddilna il-timeline tal-kalendarju u għamilnieh tħalli bekk nipermettu li kunem miktar ħin li kun permess għad diskussjonijiet ma l-istat membru. Għalek aħna avanzajna il-rapport eh, eh, bit xur. Għalli bekk ikon iktar ċansa diskussjonijiet ma l-istati membri kif ukoll ma l-imsiħba soċjali fl-istati membri. Għalli bekk aħna niddeċidu fuq eh, rekomendazzjoni speċifiċi għal kol pajjiż li huma iktar speċifiċi u li jistgħu jwastuna sabiex aħna Eh, naslu rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż inħata l-Kummissjoni u anka nimponu iktar ownership fuq dawn rekomendazzjoni minħabba wieħed mill-elementi li verament ħassibna huwa irrata rata tal-implementazzjoni dawn ir-rekomendazzjonijiet u qed nara illi din ir-rata għadha baxxa ħafna meta mqabbla ma' snin ta' qabel dan jirrappreżenta wkoll progress konsiderevoli meta qabel mis-sena 2014, ġifiri il-bidla tal-proċess ta' semestru Ewropew jista' jippermetti għal din it-tip ta' diskussjoni fl-aħħar mill-aħħar qiegħed wassalna għal soluzzjoni iktar bilanċata grazzi. So if I correctly understand you, you Iva, mela jekk qed nifmek sew, inti qed tippermetti li nkopru oqsma oħrajn ukoll apparti mill-qasam tax-xogħol, ġifieri ġustizzja u l-amministrazzjoni pubblika u tippermetti wkoll li jkun hemm budget għal dawn l-oqsma wkoll fil-kuntest tal-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kumpajjiż fil-, -fil fil-kontest tal-proċess ta' ġustament. Iva, fil-fatt ġa hemm rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li qegħdin ikopru oqsma bħal pramministrazzjonijiet pubblika, l-indipendenza tas sistema ġudizzjarja, eċetra. Aħna nafu illi fil-fatt fis-semestru għadin nifukaw aħna fuq kwistjonijiet makroekonomiċi. U aħna naħsbu illi dan huwa relevanti kemm għall iżvilupp ekonomiku kif ukoll għall-ambjent tal kumpanija ġifiri dan huwa diġà parti mill-konsiderazzjonijiet li aħna għandna u qegħdin naraw li diġà għandna ċertu rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż ċertu CSRs il mexxin f'din id-direzzjoni. Iva, grazzi li tkellim taka fuq timeline. Issa Mr. bert Luke. Grazzi ħafna Sur President, Aziz. Kummissarji, għandi mistoqsija, mistoqsija dwar it-trattament ta' Franza fil-kontest ta' semestru Ewropew. Għattilet darba Franza id ta' tu ċertu flessibilta u iżda fl-istess mis sewa ħafna fuq imħabba deficit eċċessiv u jiena jkolli ngħid illi d-deċiżjonijiet tal-Kummissjon mhumiex daqshekk stretti. Huma qegħdin jagħtu wisq flessibilta dwar eh, il-mod ta' kif nistgħu niddefinixxu pajjiż meta jkun qed jaqbes il-linja massima jew le. U anka meta qed nitkellmu fuq l-standards u l-anijiet tad-deficit, il-fatt li dan m'għandux jintlaħam minn ċertu pajjiżi. Jiena naħseb illi allura ħanaslu għal posponiment ta' ta' skadenza bis-sentejn oħra, jgħan nishtiq l insaqsikom intom kif beħsibkom tikkonvinċu lil dan il-kumitat u lil dan il-parlament li intom verament għedin timxu fuq bazi oġġettiva. U nishtiq li naqat ma dak li saqsa sur Ferber, intom kif ħat publikaw it-tip ta' evalwazzjoni li tkunu għamiltom ex ante dawn rekomendazzjoni u dak li tkun uħriġtu ex post ukoll pal analiżi il-Parlament Ewropew għandu jkun ċar. Eżattament x'tib ta' miżuri huma behsib intkom beħsibkom li timponu x'tib ta' effetti jista' jkollhom u rridu naraw mbagħad li dawn il-miżuri verament ikunu qegħdin waslu riformi strutturali li aħna nixtiequ li verament waslu għal konsegwenzi u għal riżultati li nixtiequ. Iżda aħna rajna li fil-fatt eh, intom għettu l-Irlanda edha tinata l-istess flessibilta kif qed tkun issa garantita l franza ġifieri intom din tistabilixxu eżempju qed tintoħol u preġident għal dawk il-pajjiżi l-oħrajn li issa bħalissa qegħdin jaħsbu illi jara mela Franza jekk qegħdin jieħdu ħsieba u jmissuha bl blingwanti tal-ħarix, mela hekk jista' jsir ukoll bħadd ieħor u kulħadd jistaqsi jekk din ix ġustizzja jew le. Grazzi, Iva, fil-qossor ħan wieġbek. Mela, ħan l eżattament kif ittieħdet id-deċiżjoni. Kien ċar li fis-sena 2015 Franza ma kienx ħataqa' taħt il-limitu ta' 3%. Umbat allura aħna bdejna nsaqsu l-nafusna x'tib deċiżjoni nieħdu nistgħu nieħdu sabiex nħidu l-deċizjoni, komissjoni konsidrat erba punti partikolari u net li kieku ħadna azzjoni, azzjoni speċifika fis sena 2013-2014. Skont l-analizi ta' l-Ecofin ma kienx hemm konklużjoni li ma kienx ittieħdet xi azzjoni speċifika fis-sena 2013-2014. Fil-fatt is-sena 2014 kienet iża edha Tu tirrappreżenta sena ta' azzjoni ta' qabel ma' sena 2013 kif ma teħdet l-ebda azzjoni żgur il-Kummissjoni kienet tieħu azzjoni. It-tieni kwistjoni fuq ir-riformi strutturali fuq ir-riformi strutturali, aħna deċidejna illi nżidu daqsxejn l-isforzi tagħna u l-pressjoni illi nistgħu nimponu fuq Franza xtaqna illi nitolbu għal iktar punti u naslu għal din il-proċedura ta' deficit eċċessiv. It-tielet ħaġa. Kien hemm differenza bejn Franza u l-Kummissjoni. il perċentwal kien stabilit fuq 0.5% u l-Kummissjoni tixtieq li tilħaq dan il-għan. Iżda aħna naħsbu illi qegħdin naħdmu tajjeb mal-Gvern Franċiż illi irrit jimplementa dawn il-miżuri ta' aġġustament minħabba id-deficit strutturali fis-sena id-dieħla sena 2015 nixtiequ li dan il-proċess ħajt kompla ta' riformi. Kif tilkom id-deċizjoni li tieħdet kienet deċizjoni unanima, kienet deċizjoni pubblika, din rekomendazzjoni hija waħda bilanċjata, mhijiex waħda illi qiegħda tkun partikolarment ġeneruża ma' Franza. Franza ħadd kollha tadotta miżuri ta' riforma fis-sena 2015 u 2016 aħna qegħdin naraw li fil-fatt qed eh, stretti ħafna ma' ma' Franza u ma jridu jirrispettaw it-trattat. Issa sanna lil Silvi Gulaj. Grazzi ħafna. Jiena mhix ħanqod nikkummenta fuq dak li għadu kemm intqal minħabba li kolli ngħid illi intom sempliciment edin tiftaħru fuq xi ħaġa li diġà qabdet u saret. Ma nistgħux nbidluha. Jiena naf il-deċiżjoni intom qegħdin tgħidu li tieħdet b'mod animu iżda intom qiltu li għamiltu minħabba ma stajtu tagħmlu mod ieħor bażikament. Issa dwar l zbilanċ makroekonomiku naħseb li dan huwa wieħed mill-iktar eh, suġġetti importanti f'din il- din il-dawn l li għam dispozizjoni tagħna, naħseb li Elisa Ferreira tista' taqbel Naħseb illi fil-fatt ukoll għandna opportunità li nħarsu lejn l spillover Sissa, dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjonijiet makroekonomiċi fiż-żona euro. Intom salima pont tistgħu tgħidu li għandkom l-istess opinjoni bħal Mario Draghi. U s-sur Dombrovskis insaqsih intom kif qegħdin tużaw dan l-istrument? Dan l-istrument illi suppost huwa għanfassal ħalli jpoġġulna ċertu limitu fuq eh, dawn eh, eh, dan id-dejn. Naħseb li l-bira stess inti tkellimt fuq situazzjoni komplessa ħafna fil-Greċja li naħseb li hija xi ħaġa li nistgħu nqisuha bħala xi ħaġa ovvja li kulħadd qiegħed jitkellem fuqha. Iva, kif tafu fil-fihdan il-semestru Ewropew, aħna bħalissa edin inħarsu lej it-tip ta' vizjoni kompleta li jista' jkollna din inħarsu lej l-izbilanċi fiskali, makroekonomiċi u dawn il-partijiet tal-ekonomija tinpoġġu dan kollu fi perspettiva daqsxejn iktar wiesa. Mhux nirreferu biss għan ċertu stati membri iżda anke qegħdin nirreferu għal dokument ta' żona euro li jista' jippermettilna li jkollna viżjoni aħjar fuq dawn l-iżviluppi. U jekk qed nifmek sewa l-mistoqsija kienet fuq eh, viżjoni sħiħa u dwar kummenti tas sur Draghi fuq dan l-eżerċizzju tas semestru Ewropew. Iva fil-fatt aħna qegħdin nieħdu nota ta' din e, ta' dawn il-kummenti tal-pożizzjonijiet tas sur Draghi. Aħna qegħdin naraw il-regoli qed ikunu implementati. Din hija xi ħaġa importanti għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea u anka għadżona żona euro. U dan huwa importanti ħafna wkoll sabiex niżguraw l-effettività u naraw il-Bank Ċentrali Ewropew x'qiegħed jaħdem fuq u eżattament. U kummenti oħrajn dwar il-Bank Ċentrali Ewropew diġà beda bil fil-fi easing. Skur, sur kummissar naħseb li ma fimtekx ma fimtix sew jina mhux qed nirreferi għad deċiżjoni speċifika tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għet ngħid li l-Bank Ċentrali Ewropew jgħet jipprova jkollu viżjoni sħiħa dak li qed jġi fiż-żona euro. Jiena jkollu ngħid li ma tantx qed inħoss wara rappreżentazzjonijiet tagħkom li għandkom din il-viżjoni fija, ma nixtieqx li inti tħol fid-dettall tal-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi. Translation was bit uh, so so. Iva, skużani, forsi ma fimx traduzzjoni. Fatt, dragi għamma ħafna kummenti fuq dan il-proċess ta' semestru Ewropew, imma fuq din il-perspettiva ġenerali palma semmejt. Aħna għanna mhux biss rapporti tal-pajjiżi iżda anka rapport taż-żona euro fejn aħna naraw mod aktar ġenerali s-situazzjoni u l-iżviluppi tal-Unjoni Ewropea u mhux tal-pajjiż individwali biss, imma anke ta' żona euro kollha kemm hi. Huwa importanti li jkollna din il-perspettiva ġenerali, ma jiena ħadd nota ċertament tal-kummenti tal-membri stati membri u aħna nkunu qegħdin nħejju d-dokumenti li miss u nkunu nistgħu nagħmlu enfasi ikbar fuq li konna perspettiva ġenerali wiesa tal-Unjoni Ewropea u taż-żona euro mbagħad nitlu e, fl-ispeċifiċi tal-pajjiżi individwali. U jiena ħadd nota u qed nikkonsidra ċertament il-kummenti tagħkom, grazzi. Grazie ħafna sa Paloma Lopez. Grazie ħafna, Sur President, l-odwa tajba. Illum bħal f'mumenti oħra, e, f'dan il-Kumitat u anka fuq sma oħra, nixti inwassalkom pożizzjoni li ma taqbilx ma dawk li edin tippreżentawna Aħna qegħdin nitkellmu dwar investiment, tkabbir u riformi strutturali. Dan il-pakket jista' ikun pożittiv jekk l-applikazzjoni tiegħu tkun kompletament differenti għal dak li qed tagħmel tagħmel kummissjoni. Intom eh, fl-analiżi tagħkom qegħdin tinsew il-kundizzjonijiet ta' kull pajjiż. Għalhekk jiena ħanitkellem dwar Spanja pajjiżi u din hija xi ħaġa li tista' tenkom bħala eżempju għal pajjiżi oħra. Fi Spanja bħal fil-kumplament tal-pajjiżi aktar żviluppati, it-talba eh, il-GDP hija il-, -GDP, anzi id-domanda interna aggregata hija punt element fundamentali tal-prodott gross domestiku. dit 98% għalhekk irridu nifokaw fuq id-domanda interna li nirkupraw id-domanda eh, interna li eh, tkissret minħabba ir-riformi strutturali din eh, trid tgħaddi minn irkupru tal-konsum u biex nirkupraw il-konsum privat hemm żewġ xkiel l-ewwel net l-aċċess għal kredit budget u biżejjed u hemm ċertu spejjeż li mhumiex tajbin u t-tieni net il-fatt li itħulu verament dajjef, jiġifieri eh, il-tnaqqis tal-salarji eh, pubbliċi u tas-salarji u tal- eh, u tal-servizzi pubbliċi li verament naqsu. U il-mizuri li tieħdu sissa verament kisru l-impjiegi. Biex nil-kupraw l impiegi li nil-kupraw l-impjiegi hija l-mira ewlenija u din hija xi ħaġa li trid twassal mbagħad għal żieda għal darboħra ta' salari u lotja ta' servizzi li dawk il-persuni għandhom bżonnu. U rridu naqsu servizzi l-spejjeż tal-kumpaniji għaliex E, Spanja hija paradoss li naqsu l-ispejjeż e, individwali e, tal-pag imma il-prezzijiet tal-importazzjonijiet ma tnaqsux. Dak li nixinna namlu għan tejbu il-marġin profitti tal- tal-intraprizi. Ek joġbok li waqqaf għal-president u jgħid konkludi. Iż-żieda għandna bżonn inżidu iż-żieda tas-salari u il-servizzi pubbliċi. U jiena nixtieq insaqsi li l-Kummissjoni jekk ix ħataġixxi u tadix eh, rakkomandazzjonijiet propju għal dawn iż-żewġ żidiet tas-salari u servizzi pubbliċi u nibdew napplikaw l-impenn tal-Sur eh, Juncker fuq il-paga minima. Grazzi. Uh, well, um, so uh, uh, uh, basically. Uh, mela, bazzikament il-mistoqsija kienet fuq eh, il-perspettiva ta' domanda, kif nistaw nistimulaw il-domanda fl-ekonomija. Eh, għal din il-politika ekonomika hemm żewġ aspetti jekk inħarsu lejn il-politika ekonomika u il-prioritajiet li insibuhom fl-AGS, il-tarriċ fuq kabiri annwali. L-ewwel biex nistimulaw l-investiment imur propju eh, skont dak li tipproponi inti wkoll. koll. hemm l-aspett tad domanda. Għana nafu li s-situazzjoni fl stati membri differenti hija differenti, hemm ċertu stati membri li għandhom aktar spazju fiskali u li għandhom inqas eh, spazju fiskali. U għal dawk li għandhom spazju fiskali kienet rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni anka f'snin ta' qabel u kien il-każ ukoll fil-konsiderazzjonijiet li inataw sissa li hemm bżonn ta' ċertu stimulu tal-parti tad-domanda tal-ekonomija u din tista' tingħata. Iżda ovvjament se nagħmlu dan irridu naraw x'inhi s-sitwazzjoni reali tal-Istati membri sabiex ma nispiċċawx f'sitwazzjoni ta' instabilità finanzjarja u f'sitwazzjoni fejn is-swieq jew ikella l-istati membri edin jispiċċaw barra mis-swieq finanzjari bħalma fil-fatt sfortunatament ġara fis-snin ta' qabel Għalek aħna ċertament ma ridux li jirġa jkonna l-krizi finanzjarja għalix l-istabilità finanzjarja hija prekondizjoni għal tkabbir ekonomiku, iżda fil-waqt li nassiguraw l-istabilità finanzjarja aħna qed naraw li bil-mod il-mod hemm dejjem aktar ambitu sabiex nistimulaw il-parti tad-domanda tal-ekonomija Din miex l-istess stampa f'kull stat membru imma hija ċertament il-każ f'ċertu stati membri, grazzi. Grazzi ħafna sa' Sven Gold. Kummissarji, għandi xi ftit eh, punti osra. L-ewwel net fl-evalwazzjoni tagħkom tal-pożizzjonijiet fiskali differenti tal-pajjiżi jiena ħadd l-impressjoni li mintom xe tikkonsidraw bisħiħ l isforz fiskali tal-pajizi differenti għalek għal kem bazikament intom eh, turu sinkom meta jkun fuq 3% huwa diffiċli li nsibu kwalunkwe pajis li kien konformi bisħiħ mal l-isforzi strutturali li ġew mitluba qabel u jina mux qed nara li jintom edin tikkonsidraw dan il-fatt f'ċertu serjetà. Għalhekk biex namlu eh, segwitu għal dak li qal is-Sur Ferber u interessanti naraw li il-Gvern Grik offra palma propona Sur Weizmann li kunem autorita fiskali indipendenti sabiex nkunu nistaw namlu dan it-tip ta' kejl. U għalfej il-Kummissjoni mhux qed tirrakkomanda dan u issegwi dan ir-rakkomandazzjoni hija nifisha. It-tini net, aħna għedin naraw ħafna diskussjonijiet dwar pajizi li fallew, dwar id-deficit tagħhom u il rekwiziti tad-dejn, edin naraw ħafna inqasazzjoni ibsa meta niġu għal fallimenti persistenti fil-qasam tal-sbilanċi makroekonomiċi. Il-Kummissjoni ta' qabel kienet ikkonkludiet li manna namlu xej dwar pajizi e, b'surplus kbir dwar il-pożizzjoni kummerċali tagħhom. Għalhekk jiena nixtieq nkun naf minn għandek sur Moskovici jekk intix ħaterġa' tikkunsidra din il-pożizzjoni għal dik li hija il-Ġermanja li għandha eh, surpluses persistenti imma jina mux nara li qed tużaw is-setat ta' sanzjoni tagħkom sabiex iġġelu lil Ġermanja li żżid l-investiment domestiku tagħha. U fl-aħħar net, Jiena nixtieq inkun naf li it-tupak jistipula li pajjiżi li għandhom programmi ta' ġustament makroekonomiċi irridu jagħmlu awditjar dwar kif irnexxilhom jispiċċaw f eh, f'sitwazzjoni ħażina bħal din. Il-Parlament Grek issa beda kumitat tal-awditjar dwar il-kwistjoni ta' dejn u il-deficit u il-responsabilità tagħhom dwar dan. Issa, il-Komissjoni kif ta' sigura li jittupa tupak jiġi implementat anka fil-pajizi l-oħra fejn aħna ma rajniex li kienem dan it-tip ta' auditjar. Grazzi. D'abord sur, euh, sur les, les efforts budgétaires. Euh. Mela, l-ewwel net fuq l-isforzi budgetarji l-ewwel net Irrid nibda billi ngħid li bħalissa il-pajizi kollha taż-żona euro ħlef tnej jinsabu taħt eh, il-limitu ta' 3%. Issa ovvjament huwa importanti li namlu monitoraċ mill-viċin ta' deficit strutturali, iżda f'ċertu każijiet il-parametri li jintużaw mhumiex tajbin aħna qegħdin nippretendu eh, ċifra ta' 2.2% għasena sena ta' wara mm, sena d-dieħla li ħaj permettinna li nipprovaw niksbu lan tagħna li innaqsu dan tip ta' dejn għaliex eh, id-dejn pubbliku huwa ta' teddida għal kwalunkwe ekonomija ta' kwalunkwe pajjiż. Issa dwar il-proċedura ta' zbilanċ makroekonomiku, palma ċer jena ċert li jintom rajtu, aħna adottajna approċ eh, ta' pass pass mal-pajizi individuali u din hija xi ħaġa li applikata anke l-Franza. Jiġifieri Franza ħarġet bi programm ta' riforma nazzjonali, ma nistawx neskludu l-fatt li l-pass li jmiss għalina ħajkun li nżidu l-approċċ tagħna biex nużaw anka l-EDP Iżda jena minnix qed nipreġudi l-kontenut tal-programm eh, ta' riforma nazzjonali u dak li qal prim Ministru meta ġie dim il-Kumitat. Issa dwar il-pajjiżi li għandhom surplus, pajjiżi ieħor ewlini il-Ġermanja, u koll ra li il-level ta' sorveljanza zdit, issa ovvjament ħadd muħajajt li l-Ġermanja marret tajjeb u zzejiet, Imma il-fatt huwa li dan huwa forma oħra ta' zbilanċ makroekonomiku ġbir nuqqas ta' kompetittività. E, surpluses eċċessivi li jistaw jimminaw anka il-livelli ta' investiment. Iżda il-Kummissjoni għamlet dialogu kostruttiv ħafna mal-Gvern Ġermaniż mort Berlin jiena stess u tkellimna dwar pjan ta' investiment ta' 50 miljun u ċertu awtoritajiet reġjonali u l-enda ħajkunu qegħdin jibbenefikaw minn dawn il-livelli ta' investiment miżjuda. Sa dan it-tant maħniex ħaninjoraw l-isforzi ta' ħafna pajjiżi bħal Greċja Iżda jena smajt b'attenzjoni dak li tqal il-bira meta eh, ġi għafisizzat li għaddejn taħdidiet mal-Greċja, hemm spiritu pożittiv fuq iż-żewġ naħat, U aħna lestin nirrispettaw ir-rida kemm tal-votanti Grigi iżda nassiguraw li l-Greċja tirrispetta mbagħad l-impenji tagħha. Iżda dak li aħna verament nixtiequ naraw minn kulħadd huwa azzjonijiet konkreti mod partikolari eh, ir-riformi. Grazzi. Issa Marko Valli, grazzi ħafna Sur President, nixtieq nirringrazzja wkoll iż-żewġ kummissarji tal-qedinaw biex iwiġbu l-mistoqsijiet tagħna. Jien aħna smajna l-mistoqsija ta' ftitilu dwar l-iżbilanċi makroekonomiċi li fl-opinjoni tiegħi ġejjin minħabba e, sistema ta' munita fissa l-euro li iddaħlet e, f'atmosfera mhux tajba għalhekk irridu inkomplu niġġieldu biex ikonna e, euro verament saħħita f'unjoni ekonomika, imma din naraw il-problemi politiċi, u mbagħad naraw xħajġri għaliex mhuwiex sostenibbli għal ċertu pajjiżi li komplu f'din is-sitwazzjoni qed jitkissru eh, ċertu pajjiżi l-analiżi ta' soltu li għal numru ta' snin inna nisimaw. Għalek, jina nishtiq niprofa nitlob l-Komissjoni sabiex ninkomplu nafsu u niskopru li il-Ġermanja miex surplus eċessif eh, minħabba situazzjoni li waħda li eh, hija minħabba eh, munita vantaġġuża wis meta qabel mal-munita reali, mal-rata ta' kambju reali li għandha tkun għalek hemm dan il-sbilanċ ekonomiċi u għalek irridu naġixxu sabiex infemmuhom li jisma wasal il-mument li jew jimxu il qudiem jew inkella jinvolvu għaliex l-Ewropa Eh, huwa element importanti ħafna. Għalhekk irridu nifmu eżattament fejn waslet id-diskussjoni fuq l-Unjoni Ekonomika Ewropea. Issa fuq it-tieni punt fuq il-flessibilità għall-investimenti, irridu nifmu jekk jista' xikonna definizzjoni aħjar ta' kif nkunu qegħdin invest jeżistu li lin mill-limitu ta' 3% f'dawk il pajzi li jistgħu jamlu fil-Fond Strateġiku ta' Juncker u jekk ħsibtux e, eh, fid-dawl ta' sitwazzjoni drammatika għal żewġ pajjiżi, ġviri e, eh, il-Greċja u l-Italja li m'għandhomx miżuri ta' ħarsin soċjali kif suppost u hemm riskju ta' faqar, jekk intom ħsibtux daħlu ċertu nuqqas e, tnaqqis fid-deficit għal dawk il-pajjiżi li għandhom dawn il-problemi. Grazzi. Mela, għawek kienaw numru ta' mistoqsijiet. L-ewel net, u ċar li fil-waqt li uh, biex tinaqat fi zona euro l-istat membru qed iċedi il-munita tiegħu ma jistgħu jużaw l-rata ta' kambju wkoll bħala mekkaniżmu biex jinfluwenzaw l-ekonomija u jiena naħseb li din hija xi ħaġa li kienet ċara l-istati membri kollha li jenaqdu e, fiż-żona euro mill-bidu. Iżda minn kera dan, ċertament iva hemm iżjed xogħol li jista' isir biex intejbu l-istruttura tal-EMU u intom tafu li id-diskussjonijiet fuq it-tisħiħ tal-EMU riċentement reġaw bdew bid-diskussjonijiet informali fi fra fil-Konsil ta' Frar. U bħalissa il-Komissarju Ewropew, il-Komissjoni Ewropea, l-President Juncker qed jaħdem sabiex jara jekk tiġix ippubblikata tieni rapport tal-erba' presidenti E, rapport dwar kif nistaw nindirizzaw addizzjonalment il-kwistjonijiet li qed tiffaċċa żona euro kif ukoll kif nistaw intejbu id-dizin ta' żona euro u x'aktarx ħajkun proċess f'żewġ stadji, fl-ewwel stadju nifukaw fuq ċertu affarijiet li aħna naħsbu li jistgħu jsiru issa, affarijiet li jistgħu jsiru fit-trattat eżistenti, u it-tieni huwa approċċ aktar fuq medda twila ta' żmien Iġviri konsiderazzjoni fuq medda itwal ta' żmien li twassal fl-aħħar mill-aħħar trid kollha bidla ta' trattat. Issa dwar is-sitwazzjoni u dak li ġi diskuss fil-Kunsil dwar il-Ġermanja pereżempju kien hemm rakkomandazzjonijiet tal-2014 għal Ġermanja palma tafu il-Kummissjoni qiegħda teżamina din il-kwistjoni waqt li tħejji il rakkomandazzjoni ta' din is-sena għaliex din kienet raġuni għalfej kienem ir-reviżjoni tal-indiċi għaliex palissa il-Ġermanja edin fuq il-limitu ta' 6% tal-GDP. Għalek, il-Kummissjoni edha teżamina din il-possibilità jina mux ħan naqsam il- Eh, diskussjoni ta' kun dwar il-posponiment tar riformi fil-Germania, li xil-Germania marret tajb ħafna 10 snin ilu u għada ed gawdi il-rizultati tar riformi li fil-fat kienet għamlet, ġviri ma nistawx nitkelmu dwar posponiment tar riformi fil-kas tal-Germania, grazzi. Grazzi, sta sottili ġurnal l-Opporus. Jiena nixtieq nistaqsi u nitlob li żewġ eh, kummissari. sabiex ikkumentaw jinformawna fuq dawn iż-żewġ suġġetti. Bħalissa il-Kummissjoni Ewropea li hija parti mit-trojka nsejħula xi nsejħula bħalissa qed tinnegozja mal-Gvern Grieg u iż-żewġ naħat, jiġifieri kummissjoni Ewropea u anke l-Gvern Grieg bħal kull gvern li jaċċetta l-Unjoni Ewropea edin juru in-natura reali tagħhom. Aħna nafu li l-enfasi tagħhom waqt dawn id-diskussjonijiet huwa fuq aktar tnaqqis tas-salarji u l-pensjonijiet. Aktar eh, tnaqqis tas-salarji u l-pensjonijiet, eh, tkeċċijiet kbar, privatizzazzjonijiet u taxxi aktar ħorox għal popli U dan kollu qed jiġi deskritt bħala eh, disk, diskussjoni kostruttiva, forsi hija kostruttiva mal-kapitalisti mhux għall-popli. Iġbin qed titkellmu fuq l-implementazzjoni tal-ftehim tal-20 ta' frar u nixtieq insaqsi. Intom verament tossu li ħajkun hemm xi memorandum ta' ftehim ġdid? Dan huwa dak li s-semestru Ewropew jimponi mhux biss għal Greċja imma l-pajjiżi oħra Eh, studju, sorveljanza, budget bilanċat, ġifir dan huma affarijiet li qegħdin nibatu għom in-nies. Aħna għatek naħsbu, intom x'taħsbu, taqblu? D'abord, le travail qui est conduit euh, avec le gouvernement grec. Mela l-ewwel nishtiq Nixtieq li aħna konna qegħdin naħdmu mal-gvern Grek ta' fil-grupp speċifiku tagħkom mod speċifiku ħafna. Il-ħidma ta' tlet imsieħba u il-bidla tal-kelma trojka miex semantika biss, eh, kulħadd għamel kontribuzzjonijiet eccellenti. Aħna ifissajna grupp ġdid, il-grupp ta' Brussel, fejn dawk it-tlet istituzzjonijiet flimkien mal-Gvern Grek u il mekanizmu ta' stabilità huma kollha rappreżentati. U din hija xi ħaġa importanti għall gvern Grek għalhekk aħna konna qegħdin naħdmu b'mod professjonali, kalm, għadna ma l-ħaqnix l-għana ħari tagħna. Iżda huwa ċar li l-għan tal- ħidma tagħna huwa niffaċilitaw il-ħidma tal-Gvern Grik biex implementaw il-programm tagħhom fil-waqt li fl-istess ħin nassiguraw li l-Istat Grik mhux il-Gvern individwali biss eh, jikkonforma ma' dak li eh, ftiem mal-Unjoni Ewropea. U importanti nenfasizzaw li dini għal bażi fundamentali tal-ftejm li ntlaħaq mill-grupp tal-Euro fit-28 ta' frar. Jien sempliċement arrija tal-anijiet komuni tagħna xejn aktar u xejn inqas minn dan. u it-trojka jew il-grupp li postu qatt ma kellha l-intenzjoni li timponi modelli individwali fuq il-gvernijiet. U it-tnej li aħna provajna naħdmu fuq dan fil-Kummissjoni aħna naqsmu responsabilità għal dan id-dossier u jiena naħseb li l-koll naqblu li sar progress imma għadu bil-mod wisq dak li għanna bżon issa huwa riformi speċifiċi li nistaw neżaminawhom waqt il-laqa informali li jmiss tal-Ekofin li suppost ħajsir friga, iġbiri qegħdin verament naħdmu fuq dan. Imma aħna maħniex qegħdin nippruvaw nippreżentaw din il-kwistjoni b'mod ideoloġiku jew ta' konflitt, dan mhux lan tagħna. L-għana u l-initana huwa nassiguraw li l greċja tibqa' fiż-żona euro u li tagħmel dan mod li huwa aċċettabbli għal poplu tal-Greċja fil-waqt li fl-istess ħin jippermetti lil pajjiż li jżommu mal-impenji tagħhom għal eh, msieħba tagħhom. Għalhekk hemm bżonn li jkollna approċċ kalm u kompost eh, u mhux wieħed ideoloġiku jew ta' konflitt. Grazzi ħafna sa Darius Rosati. Jo ħafna sur President, jina għandi zewċ mistoqsijiet, wieħed għal Kummissarju Moskovici u liħor għal eh, Viċi President Dombrovskis. L-ewwel mistoqsija hija li irrit niġi lura għal Kasa Franza. L-estensjoni tal-iskadenza mill-Kummissjoni kienet ibbażata fuq l-evalwazzjoni li, u kwota, li il-provi disponibli ma jippermettu li jkun hemm konklużjoni fuq l-ebda azzjoni Eh, u jina naħseb li din hija xi ħaġa bla preċedent, x'ifisser li Franza ma tax biżejjed provi mitluba fil-proċess sabiex wieħed jagħmel evalwazzjoni, jew inkella jfisser li ir-rekwiżiti kif ġew maqlbula fit-termini ta' referenza għad-definizzjoni eh, hija e, għandha xi ħaġa nieqsa. U d-deċiżjoni fi Franza ġiet posposta bi tliet xhur għal tliet xhur il-Kummissjoni kienet qiegħda tistenna l-provi l-ġodda mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma waslitx. Mela din hija l-ewwel mistoqsija. Is-sitwazzjoni hija diffiċli għaliex jiena insib li il-proċess kollu kemm hu u t-teħid tad-deċiżjonijiet f'dan il-każ partikolari mhuwiex trasparenti. U jina naħseb li jemżon li namlu ċara li rridu nżommu trasparenza u li it-trattament indaqs tal-istati membri għax ħaġa li wkoll tiġi assigurata. Issa it-tieni mistoqsija lil President Dombrovski hija dwar il-taħlita makroekonomika fiż-żona euro. Meta nħarsu lura lejn l-aħħar ħames snin, naraw li din it-taħlita makroekonomika kienet ħafna iżjed restrittiva milli kienet pereżempju fl-Istati Uniti kemm il-politika monetarja kienet aktar restrittiva għaliex eh, ir-rati tal-interess kienu ola u ma kienx hemm quantitative easing. Iżda wkoll il-politika fiskali kienet aktar restrittiva għaliex l-istimulu fiskali ġenerali kien inqas eh, berba fil-mija tal-GDP fiż-żona euro. Intom taħsbu li dan kellu x'jaqsam mal-fat li l-irkupru fiż-żona euro kien verament bil-mod. Iġviri safej it-taħlita makroekonomika kontribuxiet għal l-irkupru verament bil-mod fiż-żona euro meta qabel mal-Stati Uniti. Grazzi. Mela ħanibda bl-ewwel mistoqsija tiegħek. Fuq din il-kwistjoni, hemm bżonn li nibdew nitalmu nafdaw il-Kunsill u l-Kummissjoni f'dan id-dialogu mal-Istati membri. Jiena ma naħsibx li għandna nkunu nissuspettaw awtomatikament għalfet ngħid dan. Aħna ġejna biex nispjegawkom għalfejn is-suspendejna din id-deċiżjoni għax rajna mill-ewwel li setat kienet kontroversjali. U emmek ma, kon, ċifri definitivi, Għalhekk aħna posponejna id-deċiżjoni tagħna għal tliet xhur u wara tliet xhur dik il-formula li kienet komplikata iżejjed u għamek naqbl miegħek hija komplikata għaliex eh, qed jintużaw ħafna eh, sistemi differenti nistgħu nużaw is-sistema minn fuq għal jew l-isfel għal fuq, ġifieri hemm żewġ approċċi li waslu għal riżultati differenti. U jekk inżommu dan f'moħħna kien ċar. Euh, plutôt Euh, une tendance euh, favorable. Kiċar li ma kienem lebda prova dwar is-sitwazzjoni x'kienet, u anke jekk il-bilanċ ġenerali tal-prova kien eh, pożittiv. Nixtieq ngħidilkom li ċ-ċifri għal-2014 għal Franza fil-fatt huma aħjar minn dawk li ġew imbasra mill-predeċessur tiegħi u mill-Kummissjoni innifisa. Għalek, xini l-konklużjoni tagħna wara dan kollu? L-ewwel nett li kellna raġun fil-azzjoni li ddeċidejna fuqha u t-tieni li aħna ħdimna b'mod professjonali. U hemm ħaġa oħra ma sawx innegawha li e, fil-21 ta' april l-Eurostat ħat toħroġ ċertu ċifri, ġifri ena raw xħajajdu, imma l-Kummissjoni adottat miżuri li huma bbażati fuq is-sens komun. Mela, ħan wieġeb it-tieni mistoqsija dwar il-politi, taħlita tal-politika makroekonomika. Iva, ovvjament huwa importanti li nifmu li anka il-politika makroekonomika ta' qabel u taħlita li kienet deċiża ġiet deċiża f'ċertu ċirkostanzi. U dawn huma ċirkostanzi li huma differenti miċ-ċirkostanzi li hemm fl-Istati Uniti. U differenza kbira kienet li wara il-kriżi finanzjarja fl-Istati Uniti u fl-Europa, il-Stati Uniti qatt ma kellhom kriżi ta' dejn sovran jew tal-fiduċa, ma numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kellhom propju dan. Għalek, minn din il-perspettiva, l-Stati Uniti anka waqt il-krizi kienu għedin jippruvaw waslu għal aktar stimuli fiskali Hemm ċertu indikazzjonijiet u provi li dan kienet jgħin l-ekonomija. Kien hemm programm kbir ta' investiment li tniet. Iżda jista' jkollok stimulu fiskali biss jekk ikollok xi ħadd li huwa lest jiffinanza d-dejn għal rati raġonevoli u dan kien il-każ tal-Istati Uniti. Imma sfortunatament ma kienx il-każ għal ħafna pajjiżi Ewropej. Għalhekk kellna situazzjoni differenti u kellna eh, l-ewwel eh, naraw li konna stabilità finanzjarja u mbagħad imorru għall irkupru ekonomiku. Grazzi Dani Fester, illi l-kondizzjonijiet issa huma iktar ċari u issa forsi naslu għal konklużjoni li huwa l-ħjar waqt biex nużaw dawn il-konklużjoni kondizjonijiet tassu opportuni sabiex ikun investiment. Għal-frezzant. Grazzi, Sur President. Fil-fat nix norbot ma dan il-fukar fuq il-żona euro f'dawn l-ħar żnien kienet fuq il-ħoq tal-stabilità fiskali fil-ekonomija nazzjonali tal tant divergenzi ekonomiċi bejn l-ekonomija nazzjonali u fiħdan l-ekonomija nazzjonali rajna differenzi li hemm jikbru. Hemm numru ta' ekonomiji immexxija mill-Ġermanja l-iktar ekonomija b'saħħitha illi għandhom potenzjal tkabbir temiz saħtu u l-bqija tal-pajjiżi għandhom potenzjal baxx u tkabbir baxx. Dawn il-pajjiżi b'saħħithom kellhom żvalutazzjoni u was waslu għalla stan tal-tisħiħ tal-possibilitajiet tagħhom li bijaw lil pajjiżi l-oħrajn. Issa qegħdin f'mument differenti. Dan xi jfisser illi dawk il-pajjiżi żgħar imexxija il ġermanja illi kienu qed jirnexxu ħafna sa tejjin ikollhom żvalutazzjoni fil-termini kummerċjali kemm ħdan iż-żona euro u l-barra minna dan musta se jkompli żid diverġenzja da stant fiħdan il- u bejn il-gruppi. Dan mhux se tħassib, tħassib għalik jekk iva xodot għandek biex tippermetti li dawn jiġu indirizzati. Uh, that was uh, quite uh, um, Uh, complex question, but as a... Mistoqsija komplessa, iżda fimti li kien hemm żewġ partijiet, l-ewwel net, id-diverġenza tal-żona euro u t-tieni net. Id-dizvalutazzjoni tal-euro. Mela dwar l-ewwel mistoqsija, Iva. Din il-mistoqsija hija ovvja jekk pajjiż qed tingħaqad f'Unjoni Monetarja din sejjer kollha restrizzjonijiet tal-Unjoni Monetarja ġifieri ma jkollx il-possibilità illi tbiddel l-arta tal-kambju kif trid. Dan huwa ovvju u jfisser illi l-istati membri fid-żona euro jridu jkunu jistgħu jirranġaw l ekonomijiet tagħhom permezz ta' mezzi differenti u dan imur lura anke riformi strutturali għal tip tal kompetitività tal-istati membri. Dan huwa anke eżattament waħda prioritajiet li għandna aħna fiħdan il- li sarri tkabbir annwali. U dan jotta l-kull pajis. Issa bazi tal-ħar sviluppi fil tal kambju u min jittimur tajjeb u min ser ħazin ta' min jgħid li waħda mirġunijiet il għal bank Ċentrali Ewropew jgħat jagħmel quantitative easing u il għaliex l-inflazzjoni hija baxxa qabla ma' 2% ta' mixtieqa mill-Bank Ċentrali Ewropew. Bekk hemm politika monetarja għal ċaqliq lejn din il-mira ta' inflazzjoni iva hemm l-effett tal l-izvalutazzjoni. Iżda hemm aspetti oħrajn l-esportaturi għal pajjiżi terzi qegħdin jigawdu minn din l-izvalutazzjoni fil-waqt li l-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed jilħaq il-miri tal-inflazzjoni qed jgħin ukoll biex inaqqas mill-pis tal-dejn. Il-pis tal-dejn se tista' taħab żewġ modi tista' jew tnaqqas il-dejn billi tħallsu inkella tkabbar l-ekonomija u bl-inflazzjoni li tilħaq il-miri tal-Bank Ċentrali Ewropew qed ikollna tkabbir nominali fermola u għadha stata din noħorġu minn dan il-pis tad-dejn. Għada standa serkun ta' għajnuna. Għal kem l-ewel u t-tini grupp ta' pajizi li semmejt. Mwet mitħassib u illi ma t tispiċċa b'inflazzjoni eccessiva li din hija ir-riskju dejjem illi titlef mill seta ta' xiri tijak bil-inflazzjoni. l onorevo Pavlova, grazzi Sir President, grazzi l-Kommissarju, u kol grazzi tal-prezentazzjoni tijak. Li prezentar tal-rizultati tal-monitoraċ tal-Unjoni Ewropea ma pass importanti għal koordinazzjoni aħjar tal-politika ekonomika u finanzjarja tal-Unjoni Ewropea l-ewwel darba rapporti tal-pajjiżi li jiffissaw l-analiżi ekonomika ġew pubblikati tliet xhur bil-qudiem u stanti din jippermettulna li jkollna diskussjonijiet miftuħa Għabel jiġu prezentati l-riformi tal-istati membri u għabel jiġu prezentati l-programmi f'Mejjum. Nemmen li dan id-dibattitu għakul ma jmur importanti fid-dawl tal-rekomendazzjonijiet speċifiċi. Seba punt. Bosta minnom fivaġġaw implementati diġa mill-istati membri. Aħna nemmnu illi huwa importanti li ntejbu kooperazzjoni interparlamentari u illi kon involviment għala fil-proċess mhux biss fil istabilment rekomendazzjoni speċifiċi iżda anke l-implementazzjoni u l monitoraċ tagħhom. Il-Parlamenti Nazzjonali palissa ma involuti fis-semestru Ewropew. Iżda il-mekkaniżmu eżistenti mhux biżejjed. Kien hemm talba l-Parlamenti Ewropej għal-Parlament Ewropew u anke biex ikun hemm iktar sida ta' rekomandazzjonijiet minn ħadd tal-Parlament Nazzjonali li sanx taħseb illi jista' jkun hemm bħala passa biex dan jitlaqgħu kif id-dialogu politiku bejn il-Kummissjoni Parlament Nazzjonali jkompli jittejjeb. Well, um, thank you for this uh, uh, uh question. Uh, so, uh, uh, certainly. Uh... Iva grazzi din il-mistoqsija fil-dawl ta' dan l-streamlining tas semestru u anki għal-bidla tal-kalendarju tas semestru Ewropew. Pol mattu ta' intom lan u illi kuna mizzet minna diskussinijiet pal maħet. Inke bl-imsieba soċjali fl-istati membri. sajdu mill-stati mm, membri ħana najdu l-investru kol il parlamenti Nazzjonali. F'dan is-semestru Ewropew qed ikollna iżjed impenn mal parlamenti Nazzjonali fl-istati membri differenti. U dan l-impenn irridu nkomplu nintensifikaw ħas-semestru li ġej. Jellix dan huwa ovvju jekk trid implementa b'suċċess riformi strutturali jekk trid li kollok depożitu produttiv mill-lat fiskali fl ħar mill ħar il-Parlamenti Nazzjonali ħajkunu dawk li jkunu qegħdin jam jieħdu dawn id-deċiżjonijiet huwa importanti ħafna illi tinvolvi fi diskussjonijiet. Din hija l-intenzjoni tagħna dan u dak li rridu nagħmlu din is-sena u anki il biex intejbu l-proċess ta' konsultazzjoni mal-parlamenti u mal-imsieħba soċjali. Grazzi l-aħħar kellim l-Onorevoli Beres. Grazzi mela l-mistoqsija tiegħi nindirizza lil President Dombrovskis Intqal ħafna dwar id-dialogu, il-proċeduri makroekonomiċi tal-aspetti differenti anke riformi strutturali u b'mod partikolari bħala messa evoluzzjoni ta' diverġenza bejn l-istati membri. U xorta mhux biżejjed biex tilħaq l-istennijiet tal-leġislaturi fl-istess waqt ħadd nota tal-fatt illi fil-Kummissjoni qegħdin dejjem tużaw il-miżuri tal- pożizzjoni fiskali aggregata kemm evalwazzjoni tal-pajjiżi wieħed wieħed ex ante u anke ta' dan il-mezz li għadni kif semmejt. mhux aħjar qegħdin tużaw xi tip ta' odda għall-ottimizzar taż-żona euro u il- diverġenza li hemm bejn l istat fil-żona euro. Grazzi ta' din il-mistoqsija. Iva. Fl-anniżi tal komissjoni kon qegħdin nisqu fuq din il-pozizjoni aggregata u din is-sena fiż-żona euro hija tista' tajt neutra din it-taħlita tal-pożizzjoni fiskali aggregata kif ukoll tal-politika monetarja. Hi taħlita politika f'dan iċ-ċirkostanzi li aħna nqisu bħala l-iktar opportuna. Anke deċiżjonijiet li ġejjin. Jekk tużax din il-pożizzjoni bħala għodda iżjed analitika forsi. Iva, edin nużawa Expose ma nixmiri fissi Iza permettu na komplu naħsbu dwar, jem sużija tajba, mandiċ t-tweġiba balesta lik. Iza nista nara għak punt li nifukaw ċertu punt fuq il-pozizjoni fiskali aggregata anke naraw il-politika monetarja applikata. Nirritornaw għal dan il-punt fit-dibattiti illi seri konna fil-ġejjieni niskuża ruħi. Nixtieq ngħid li l-IPP għandhom is-Sur Van Kerlanda flok l-Onorevoli Fat. l-interpreti ħajqfu 50 minuti grazzi mistoqsija għal Sur Moskovici ħanamela bil-Olandis. Il-Belġu jgħat Ija, situazzjoni kemm xejn partikolari, inti jekk tara anke l-gvern deċiżat liħu fid-deċiżjonijiet tiegħu dwar taxxa qed ngħidu ċaqliq u mhux naqis fit-taxxa u x'hekk tridu taraw, din iċċali li tidu taraw, xi tridu minnu. Ħajkun hemm opportunitajiet għal eh, Belġu biex jitratta jiġi tratta taħt il-proċeduri ta' ksur makroekonomiku grazzi. Sur la Belgique nous avons euh, en effet pris euh, Iva dwar il-Belġu il-deċizjoni eh, preferenza għal Belġu kienet brabta mal-deċiżjoni tal-Gvern Belġan li naħdmu miegħu tlet zoni problematiċi. L-Belġu ħadd milħaq il-kriterji minn dawn il-pajjiżi għalissa. Iżda fid-dawl ta' riformi strutturali li daħlu għalihom, aħna konkludejna li hemm fatturi partikolari li ġustifikaw pożizzjoni li tikkonsidra il kondizjoni prinċipali t tininet. net. il zona tal-2004 il-ċifri tal-2014 kienet kbira issa kienet partikolari u eċċezzjonali. il deċizjoni tal-domaddejjina għabba reformi strutturali. Aħna ma rridux noqogħdu nillimitaw l-gvernijiet. Aħna rridu nħeġġu nejnu u nagħmlu evalwazzjonijiet tal-riformi u bażi tal-evalwazzjoni nkunu nistgħu. Nużaw l-aħjar tal- Proċeduri ta' ksur makroekonomiku, grazzi l-Viċi President Dombrovskis, il-Komissarju Moskovici, għal dan l-iskambju li jizgur fl-opinjoni tijaj kienu għed utli u kostruttiv u anke ġbitni ħafna l-prezentazzjoni li kienet waħda tajba ħafna Jiena nemmen. Illi dak li ġispiegat dwar l skadenzi għal riformi tal-pajizi naħseb iva jista' jtejb ta' l-istati membri u għana nkomplu nsegwa birraqa. raqqa u ħan komplu naraw id-dialogu biex naraw kif dan id-dialogu jista' jitejjeb kemm mill-lat fiskali kif ukoll tal-isbilanċ makroekonomiku jiena smajt kliem importanti u l-bżonn li komplu mixxin f'din id-direzzjoni u anke taf tal-eżerċizzi tal-indirizzar forsi komplejn l-istituzzjonijiet jimxu f'din id-direzzjoni grazzi lil kulħadd, grazzi l kollegi kollha nistaw nirtornaw nek fit-tlieta għal